Good afternoon, colleagues. Good afternoon. Barra nofsinhar tet, sinjuri, nilqawkom għal kumitat tal-petizzjonijiet, nilqawkom din il-laqa. Issa il- it-tlieta daqqu, għaddew anke ħames minuti, ċertu kollega domma waslu. So, So we are six members, which means that we have a quorum at the... six members. għanna, sitt quorum. Like us to actually get started. So first of all, the adoption of the draft agenda. Nixtieq nibda li adottaw la bossa l-agenda, hemm punt li jiena nixtieq niċċara li l-adozzjoni tal-mistoqsija orali fuq il-leġiżlazzjoni tal-finanzjarji riskjużi hija tertiġi tiġi deċiża minnaħa tal-koordinaturi wara nofsinhar u inkella aktar tard il-lejla u din tertiġi tiġi adottata x'aktarx għada fiħdan il-laqa tal-kumitat Allura jekk m'hemmx oġġezzjonijiet apparti dan il-punt ta' kjarifika, nista' ngħidilkom il aġenda tista' tiġi adottata. And the approval of the minutes. L-approvazzjoni tal-minuti tal-laqa ta' 17 ta' Marzu u 16 ta' April ġew imqasma lilkom il-kol jekk m'hemmx oġġezzjonijiet dak il-każ nistgħu ngħidu li dawn ġew adottat. I have uh, some announcements. Għandi xi aħbarijiet nagħtikom l-ewwel net id-dritt tal tal-dritt tal-petizzjoni ser jisir mid-disa ta' filgħodu sa nofsija ta' filgħodu. Hemm programm interessanti ħafna għal dan is li se jisirada u għalhekk nitlobkom biex tattendu jekk ma tistgħux tattendu il smiħ kollu nitlobkom biex eh, tiġu mqarftit skont kif tixtiqu intom, pero naħseb tkun ħaġa tajba li kieku intom tkunu tistaw tkunu prezenti sabiex ikollna eh, il-gruppi kollha politiċi prezenti. Għandi aħbar ukoll li nixtieq naqsam magħkom dan il-Kumitat tal-Petizzjonijiet hija l-aħħar laqa fil-fatt għall-membri tas-segretarjat għandna Martina Xonad li ser titċaqlaq mill-Kumitat tal-Petizzjonijiet sabiex taħdem għal Dipartiment tal-Politika ċe skont il iskema ta' mobilità tal-impjegati. Pala l-aħħar xogħol fejn dan il-Komitat ta' Petizzjonijiet Martina kienet responsabbli torganizza ismih ta' għada id-dritt għal petizzjoni u fil-fatti għada kif taħtani id-dokumenti taħħa fideja ftit minuti ilu u nishtiq li Martina ndur lej kun ringrazzjak għal kontributi kollha tiegħek għax xogħol ta' suċċess li inti ħejjejt f'dan il-Kumitat tal-Peti u nawguralek kull suċċess għal ġejjini tiegħek. Inti taf li jekk tixtieq terġa' tiġi fostna dejjem il-bib miftuħ, dejjem għandna l-iskema ta' mobilità u dek dejjem tkun tista' tirritorna lura. Il-politika ċewwa l-dipartiment tagħna wkoll ser ikollna ħafna okkażjonijiet li naħdmu miegħek fil-jiem li ġejjin, ġifri grazzi tassew u nipproponi li nċafx pulek on the next time. Issa, il-punt li jmiss punt erba fuq l-agenda, affarijiet oħrajn, kustjonijiet varji, ma kienx hemm punti ta' dan il-punt. Issa, il-membri qed jitfaċċaw fil-kamra, issa mhux biss koru manna, manna numru rappreżentanti li jirrappreżentaw il-gruppi politiċi u għalhekk nibdew issa punt ħamsa fuq il-petizzjoni 0834/2012 minn Miguel Angel Sanchez Perez ta' ċittadinanza Spanjola fisem il-plattaforma En Defensa de los Rios Tajo de Ialberja dwar il-ġestjoni li kawżat ħsara fl-ambjent fil-baċin ta' xmara tagħhom. Dawk li qed jresqu l-petizzjoni qegħdin fostna u lesti li jatuna prezentazzjoni permess tal-PowerPoint, però L-għabel kollox nishti indur li reprezentant tal-Kummissjoni, is-Sor Rodriguez Romero, li issa serjatina u fil-fat nishti ninforma li kollegi li aħna tlabna l-Kummissjoni biex tatina stampa ġenerali dwar l-evalwazzjoni tal- pjanijiet tal bacini u kwistjoni petitions to be treated in this point number 5 until point number 12 of the agenda of today. And għall-agenda tal-lum. Wara din l-istqarrija ġenerali minnaħat tal-Kummissjoni aħna ser induru lejn min qed il-petizzjoni u l-kollegi. mbagħad fuq il-punti speċifiċi l-Kummissjoni ser tindirizza fil-qosor kull punt fil-qosor. U għalhekk Sur Rodriguez Romero, natik il-kelma kieġbok. Muchas gracias, señora presidenta, y buenas tardes a todos. Grazie tassew, Grazzi tal-possibilità li tajtni sabiex niprezenta l-evalwazzjoni tal-Kommissjoni u l-pubblikazzjoni dwar il-baċin ta' xmara. Dan ir-regolament ikopri wkoll numru ta' aspetti li huma relevanti għal petizzjonijiet individwali li ġew imresqa u b'dan il-mod fil-fatt jiena seret nevita li noqgħod nerġa' nirrepeti ruħi meta niġi għal preżentazzjoni li jmiss Spanja edha lura fl-implementazzjoni tal-direttiva tal-qafas tal-ilma anki l-Ordi tal-Ġustizzi għalet u fil-fat hija qalet li il-Spanja prova il-pjanijiet ta' bidli ta' riforma u rridu nqisu però dak li sar fil-passat għal dawk li huma l-maġġoranza tal-pjanijiet u għal baċini iktar importanti fil-2013 tal-2014 kienem dew minn sħiħ meta aħna nħarsu wkoll lejn id-data ta' skadenza tal-2009 li hija meqjusa wkoll fid-direttiva. Il-Kummissjoni qed titama l-Ispanja ser tipprova tlaħħaq billi tipprova l-ewwel grupp ta' pjanijiet f'Diċembru tal-2015 bħal direttiva tal afastal tal-ilma u WFD. Il-konsultazzjoni pubblika diġa bdiet, bdiet f'Diċembru, fil-fat din sert tkompli sa Ġunju. Hemm ċertu eċċezzjonijiet tal-Gżejjer tal-Kanari u fil-fatt dawn iridu japprovaw pjanit kollha l ilma Però dawn maħut mill-loqsma li bħalissa l-iktar edin lura, apparti l-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni tara fil-fat eh, l-sforzi tekniċi u kol li saru minn Spanja biex t-sviluppa dawn il-pjani tal-ilma, pero nidentifikaw u kol numru ta' dufijiet fil-implementazzjoni, unnek inkludejna numru ta' rekomandazzjoni sabiex intejbu situazzjoni. U fil-fat ser namellek malar malar, ser najdilkom eżattament fejn huma daw id-dufijiet u xinu ma' rekomandazzjoni tana l-lan prinċipali ta' direttiva u li provaw niprevjenu il- deteriorazzjoni tal-ilma. Il-pjanijiet tal-ilma mhux dejjem identifikaw il-miżuri neċessari sabiex jassikuraw li l-ilmijiet jinżammu f'kundizzjonijiet tajba bosta eccezzjonijiet direttiva ma kienux eh, bizzejiet ma ġew ġustifikati b'mod eh, siwi fil- fil-riformi u għalhekk jekk aħna ma jkollniex it-tamir adegwat u l-miżuri li jitpoġġew fis-seħħ sabiex jevalwaw l-ilma l-affarijiet mhux se jintlaħqu anke rridu nqisu l-ammont u l-ilma li jrid jiġi l allura n-numru ta' djufijiet. U fċertu baċini ta' l-ilma mem lebda informazzjoni, l-anka aġġurnament dwar l-istat tal-ilma eh, u għadżajf, jekk ma nkunux nafuxin il l ta' tal-ilma, f'dak il-kas muster ikun possibli biex verament namministraw rizorsi tal-ilma kif suppost. Għalek il-Kommissjoni għanda tħeġġeġ biex it-tem ir-reġistru tal-ilma u tassikura li l-ilma u l-istazzjoniet tal-ilma ikunu reġistrati u ġew approvati. Dan huwa importanti speċjalment ta' niġu għal volum ta' l-ilma li jiġi estrat għaliex dan irid ikun konsistenti mal-ħtiġijiet u mal-ilma li jkun disponibbli. U għalhekk dan jeħtieġ amministrazzjoni kif suppost mill-autoritajt tal-baċini u rridu nassikuraw li konna l-użu ġenerali ta' rizorsi tal-ilma u anki l-meters tal-ilma dawn irridu jitpoġġew u din l-unika ħaġa li l-autoritajt irridu jaraw li din issir sabiex bekk il-rizorsi tal-ilma jiġu kif suppost u xira Importanti wkoll li dan issir li dan kollu jiteħt in konsiderazzjoni ġifiri ikun hemm ukoll taxxa fuq il-volum tal-ilma li jintuża sabiex naraw li ikun hemm amministrazzjoni kif suppost ta' riżorsi tal-ilma u dan japplika wkoll għal persuni li jużaw ilma ta' taħt l-art. Ir-riżultat ta' dan ser ikun e, użu effiċenti tal-ilma kif tixtieq direttiva u dan ser jgħinna l-anijiet tagħna. Il-infrastruttura il-ġdida il infrastruttura il ġdida li tista' twassal għal deteriorazzjoni fir riżorsi tal-ilma, ġifiri pereżempju negozji fuq skala kbira jridu jassikuraw li huma jitolbu għal eċezzjoni tul jżommu konformi mal-direttiva dwar l-ilma. Sabiex tassikura wkoll li l-proċessi tagħhom jiġu approvati anke meta niġu għall-impatt ambjentali, għalhekk huwa importanti ħafna li l-pjan jiggarantixxi il-kundizzjoni tajba tal-ilma Importanti wkoll koll inħarsu uħut mill-nos, mill-reġjuni li huma dipendenti fuq l-ilma. U għalhekk il fejn joħroġ l-ilma, il-flussi tal-ilma, eh, fej qegħdin u kif wieħed jista' jġessi daw il-flussi tal-ilma għaliex dan jeħtieġ expertise tekniċi għax dawn jistgħu jkunu verament komplessi il-Spanjoli ma resqux informazzjoni rigward il-ġestjoni ta' dawn il-proċessi, il-pjanijiet għandhom żewġ mili speċifiċi, waħda minnhom hija bbażata fuq l-pjanar li ħares ukoll lejn l-amministrazzjoni kwantitattiva Unbat għanna l-izvilup ta' infrastruttura li jippermettu l-Ispanjoli biex jissodistaw it-talba li jkunem u t-tini punt, eh, t-tini mira tħares lejn it-naqis tal-pressjoni fuq l-ilma il-status ambientali tal-ilma u anki tressa miżuri adegwati għal miżuri fil-medda twila ta' żmien. Il-problema li dawn tress u b'tali mod li ma jaħdmux kontra xurxin u għalek fil-programm ta' miżuri din l-ideja li wieħed jiżviluppa il-digi u li jistaw waslu għal zida fuq il-pressjoni anki tal-użu tal rizorti dawn mhux ser waslu għal amministrazzjoni u rizorti tal-ilma, anzi bil-kontra. Allura, direttiva tal-ilma tafri opportunità sabiex naqdu fl-imkien u niġbru fl-imkien il-ġestjoni tal-ilma fl-imkien ma' protezzjoni adegwata tal ambjent il-żida li għaddeja fit-talba tal-ilma u anki tnaqis fir-riżorsi tal-ilma minħabba t-dil tal-klima tjemila essenzjali li kunem żvilupp immedjat tal-politika tal-ilma li tinkludi il sostenibilità fiħdan il-qafas ta' direttiva. Il-Kummissjoni u l-Awtoritajiet Spanjoli għamlu skambju ta' bosta informazzjoni fil-passat, dawn l-aħħar xhur. Fil-fatt il-Kummissjoni bħalissa qiegħda tħares lejn il-tweġibiet li nataw mill-autoritajt spanjoli u anke jitres u kol minnata komissjoni sabiex ikun hemm iktar titjib fid-direttiva u għall-iżvilupp ta' tieni set ta' pjanijiet sa tmim din is-sena. Jekk hemm każijiet li aħna nħossu li l-informazzjoni mhix biżejjed u mhux jkun hemm possibilità li nieħu kompromess, il-Kummissjoni ser tirrifletti dwar azzjoni adegwata li tista' tieħu sabiex sikura li direttiva tal-ilma tiġi implementata kif suppost fi Spanja. Mela, sabiex nala din l-ispjegazzjoni nixtieq ngħid li l-Kummissjoni identifikat numru ta' kwistjonijiet numru ta' kwistjonijiet sistemiċi u din inkluża wkoll fil-petizzjoni u din se titrassaq illum u din tirrifletti uħud mi kwistjonijiet sistemiċi u għalhekk aħna nħossu li huwa xira li dawn l-allegazzjonijiet jiġu indirizzati u mħarsa skont il-miżuri orizzontali li għedin jiġu sviluppati sabiex nassikuraw implementazzjoni aħjar ta' direttiva tal-ilma fi Spanja. B'dan il-mod aħna se li kolna mod aktar adegwat u effiċenti biex nevalwaw l-impatt tal-programmi u anki sabiex nassikuraw li konna l-aħjar ġestjoni ta' dawn ir rizorsi rinnovabli. Grazzi tassew għall-attenzjoni ta'kom. Issa, dak li nista' nagħmel u li nikkummenta fuq il-petizzjoni li hija marbuta wkoll ma' punt 5. Meta tajli inti, Sinjura President, grazzi tassew? jina u kol nishtiq nisħaq li fil-waqt li aħna għet namlu dan mod orizzontali għajmu daw il-petizjoni, għet nġbru daw il-petizjoni flimkien, dan għandu impatt pedagogiku fuq pala membri għalix bekk ser nistudjaw dan kollu aktar fid-detta l-un indirizzawom f'daqqa illum. Ġifri grazzi tassew, grazzi għal din l-istqarja ġenerali fuq is-sitwazzjoni u aħna nerġgħu nagħtuk il-kelma aktar qudiem. Issa nixtieq nagħti l-kelma lil Miguel Angel Sanchez Perez li huwa l-President tal-Plattaforma in Defensa de los Rios Taħu i Alberxe. nat il-kelma l-Sur Miguel Angel Sanchez u naħseb inti seri tina prezentazzjoni permess tal-PowerPoint, kieġbok. Iva l-Barnofsenar tajb il-kulħat, Njuri. Jina ser tikom prezentazzjoni bil-PowerPoint. Għandi u kol ritratti sabiex natikom ideja. Nishtiq nurikom eżattament kif li xmara taħo, dinja wahda mill-akbar xmar li għanna fil-Peninsula Iberika, tafetwa l-Spanja u l-Portugal. Dawn ir-ritratti tiħdu l-lum, tiħdu 15 tijem ilu Minħabba l-fat li qed nirrappreżenta petizzjoni li tmur lura l-2011 ġiti rappreżentata mill-Plattaforma in Defensa dello Stahu i għal-Berxe u hija u wkoll mal-amministrazzjoni ta' Huta Emelja. Din hija problema kemm għal Spanja kif ukoll għal Portugal kif diġà tilkom din tafetwa wkoll il-xmara oħra telederrejna. Din mhix problema waħda u mhix problema sokendarja, u mhix ġa minn xej fil-fatt hija dokumentata tajba hija problema serja ħafna u fil-fatt din tmur lilin mill-frontieri tal ipjenar tal-ilma fi Spanja u il-qafas li inata l-baċini ta' xmajjar fil ispanja Jina eh, ġejta unek l-erba darbiet fiħdan dan il-Komitat tal-Petizzjoni u jina kontet nitlob lajnuna ta'kom. Aħna qed nitolbu għal ġustizzja u fil-fatt li nżommu fil-qosor hawnhekk. Jiena waqt li nagħtikom il-preżentazzjoni ser eh, ser taraw daw il-tratti fuq l-screens, ħanħallihom għaddejjin, hawnhekk hawn għaw bajja f'Toledo. Din it-tihdet ftit ta' żminilu, tistgħu taraw il-kwalità tal-ilma hawnhekk. Eh, il-kwalità tal-ilma m'għadix kif qed taraw dak ir-ritratt, dak li uċar u li l-Gvern ta' Spanja qed jingannana. Hemm daw il-pjanijiet tal-ilma u ma teres u pjanijiet fejn kollox jider li mixi sew, kollox ħarir. Pero kif għal sur S Romero, u ma provaw jamlu sforz biex jisolvu l-problema, pero da mux il-kas, meta ħna namlu nistaqsu dwar xmara taħħo, għawnek diġa nistaw naraw li xmara miex taħdem pala xmara, jew ma diġ taħdem iktar pala xmara. Fil-fat, nistaw insejhu la suċċessjoni ta' diga fil-fatt hemm ħafna ilma li huwa kontaminat il ġurnata Il-ilma tajjeb qed jitneħħa minħabba dawn il-pajpijiet qegħdin jittieħdu lejn il-Mediterran. Tittal jimilu, il-xmara taħħu ma kellix ilma għal 80 km. Il-livell tal-ilma vera tbaxxa. Kien hemm biss ftit ta' xmajjar żgħar fih dan ix-xmara difiża stess. Dew ma ritratti mill-Portugal, dinja l-ilma fuq il-frontiera ma' Spanja. Em fdalijiet ta' dak li ħalli l-ilma stess, il-sediment, 80% tal-ilma fil-fat qed jinġabar f'baċin ieħor u dak li qed jifdal huwa l-fdalijiet biex ngħidu hekk. 80% tal-ilma il-tajjeb, il-nadif, mux et jitħalla fil-xmara stess. U mux ħar ikunem ilma bizzed biex iġesti 6 miljon persuna li tittuża din dan l-ilma għal ħtiġijiet bażiċi tagħhom. Il-amministrazzjoni idroelettrika fil-Portugal fisser li l-ebda ilma mwet jasal lejn il-Portugal. Fal-Bufejra, ma fadalx ilma fil-waqt l-Ispanjoli ma jridux jassikuraw li l-ilma li kunet jgħaddi mit-turbini jiġu diritti fejn hemm xmajjar li ser jaslu l-Portugal. Hawnhekk għandna ritratti oħra, tistgħu tarawhom, forsi tarawhom interessanti, aħna kom għaliex daw ma ritratti li ttieħdu fit-taljiem ieħor f'Santarin biex mara kif tistgħu taraw, hemm riservi li għandna fi Spanja. Issa hawnhekk aħna ovvjament irridu naraw kif kif ixmara tidher b'nadi oħra panka Toledo u l-ilma diġa tnaqqas b-20% u, u nieżel. U fil-fatt inqas minn 20% ta' taħħo irridu jiservu għal 7% ta' bqija ta' xmara, ġifiri Għamnek għanna sezzjoni ta' taħt il-natura fejn u għankar kollna najdu li jem zoni protetti habitats li fuq il- fejn hemmhekk hemm ċertu ehm, speċi li jgħixu u wisajdin jiġu medda. Hemm eh, periklu għal sajjida, għal asafar, hemm impatt ħażin fuq l-ambjent Nerġaw lura l-regolament eh, Ewropew f'dan il-qasam. Reċentament il-Gvern Spanjol malar malaj ressaq numru ta' pjanita biex jilħaq il-rekwiziti tal-direttiva tal-ilma. Jekk aħna ma jistax ikollna pjan ta' amministrazzjoni jekk is-sors ta' xmara taħu qed jintem. U għalhekk l-ilment li għandna u din il-petizzjoni qed inresqu tista' tibqa' miftuħa jew inkella tingħala aħna qed nitolbu għal għajnuna sabiex bekk nieħdu soluzzjoni ma nistgħux nippermettu dan l-iskandlu jkompli kif inhu. Dan qed jaffettwa għal spanja u l-Portugal u lek rridu nieħdu azzjoni, rridu nieħdu ċertu miżuri għaliex dak li qed jiġi fi Spanja bħalissa Eh, forsi minn barra jitqies li kollox mhix issew, però fir-realtà dan mhux minnu. Ma naħsibx li l-problemi kollha tar eh, xmara taħu u fil-baċin ta' xmara qed jiġu indirizzati. Sur Rodriguez jiena naqbel miegħek, però mhux eh, li l-Gvern Spaljon ma jridx jimplementa, imma qed jimplementa mod żbaljat din hija l-aħjar spjegazzjoni nistantikom anki matul maxmara taħu nittamaw li din il-petizzjoni tibqa miftuħa. Nishti nistedinkom sabiex eh, tmissu, ixxommu ixmara taħu, sabiex ikolkom ideja. taċet imbatu. Għana nishtiq li nkunu għetna amministraw ixmara taħu fl-2016, nasab li intom għandkom tqisu xmara taħu mux wahda Spanjola bħala wahda Ewropea. Grazzi. Grazzi. Issa fuq il-kas speċifiku jina nati il-mikrofonu l-Komissjoni nerġa. Grazzi. Li mistoqsijiet illi qed jiġu mres b'din il-petizzjoni huma tipiċi speċjalment fuq il-bżonn li nagħtu garanzija ta' ta' fornimenta ilma illi jirrispetta anki l-ambjent. Il wara din il-pozizjoni il-Kommissjoni għamlet skambju mal autoritajiet Spanjoli ta' u skambju ta' informazzjonijiet. U rċevejna anki informazzjonijiet li bħalis għedin evalwaw. Aħna sen komplu analizzaw din informazzjoni għax nistaw naraw li deterjorament fl-istat ta' konservazzjoni tal-xmara. U anki hemm bosta speċi li qegħdin jisparixxu hemm rabta bejn il-telf ta' ilma u degradazzjoni ta' dawn il-żoni protetti. Dan kollox. Grazzi. Entkom ta' fu li aħna diġa deċidejna fil-komitat illi se namlu missjoni fact finding biex naraw bajnejna xinu jiġri. Għal daqstan din il-laqa hija interessanti fuqta biex jiġbru l-informazzjoni biex jipreparaw ruħom għal din il-missjoni. Issa niftaħ il-debattitu għal kollegi, il-Sinjora Cabezon Talbet titkellem. Umbat warajja Mrs. Farina. L-għar l-ossenari tajjeb. Ija, skużawni, jina li ti sen kellem jien. Skużani, solidad. Ma importax kif nitkellmu l-ordni ta' kif nitkellmu. Minn dak li fimt, aħna sen id-diskutom kolla fl-imkien, għax il-pozizjoni tiegħi tapplika għal petizzjonijiet kollha illi huma bażati fuq l-analiżi tal-pjanijiet ta' ġestjoni tal-baċir tal-xmajjar. Għal-dastant l approċċi huwa ġenerali. Aħna smajna l-ewwel petizzjonant u anki il-Kummissjoni Ewropea dawn il-petizzjonijiet kienu ċari jider li jem nuqqasijiet fil-pjanijiet li ġew sottomessi. <coughs> Din hija kwestjoni delikata u rridu niżguraw li risposti jkunu ġenerali u li eh, jkunu soddisfaċenti. Dawn il-petizjoni se jkun għandhom miftuħa u diskussjoni wkoll inkompluha. Nafu li din il-petizjoni diġà eh, diskutajnijom f'dibattiti uħrajn. U petizjonanti insistew u għalu xinu ma l-problemi taħħom u aħna irridu nżommu, bżonn li nżommu dawn il-petizjoniet miftuħin. Fuq il-pjanijiet, dawn il-pjanijiet huma tajbin. Fl-aħħar tal- 2015 irid ikun hemm sottomissjoni ta' pjanijiet ġodda ta' ġestjoni. Però dawk li għandna dimna fihom ħafna nuqqasijiet ma jirrispettawx il-qafas tal-ilma tal-Unjoni Ewropea. Però kważi dawn il pjanijiet qatt ma se jidħlu fis-seħħ Eh, hemm bżonn eh, naraw kif se jkun pjanijiet ġodda u mbagħad inkunu nistgħu niddiskutu serjament da hemm kwistjonijiet illi huma eh, delikati ħafna, hemm ħafna interess u ma nistgħux niddiskutu dawn l-interessi b'mod leġer. Grazzi, signora Falina. Essa inti, grazzi ħafna. Wara l-ismajt il-rappresentant tal-Kummissjoni Ewropea u anki il-petizjonanti jina nishtiq namel dawn il-punti. Sfortunatament jekk tifmu xi tfisser meta ngħid sfortunatament għax aħna diġà rajnihom dawn il-problemi u jina naħdmu fuqhom mill-2012, is-sitwazzjoni fi Spanja sfortunatament nerġa' ngħid ma ma, ma il-rapport tal-Kummissjoni u kol dan eh, turiħ moċar u għal din il-raġuni il-grupp tagħna aħna nixtiequ rridu naraw is-sitwazzjoni e, e, kif e, fil-post. U bla dubju man nix l din il-petizzjoni sakemm ikonna rapport wara il-missjoni fact finding. Naħseb illi rridu naraw x'hemm situazzjoni hemm f'din ir-reġun u rridu anki namlu zjarijiet f'ħafna postijiet mhux biss fid-delta imma anki fejn e, ħdej eh, Saragossa fejn l-Ebro eh, jasal. Għanna proposta solidadu kol semmieta aħna il-lejla se nitkellmu fuq ħafna xmajjar fi Spanja. Jekk il-gvern Spanjol ma, ma jipprezentax bidliet sal-aħar ta' sena illi għal iskadenza li tat il-Kommissjoni, allora jistaw jisibu ruħom kastigati mill-Unjoni Ewropea. U aħna naħsbu illi jekk sanzjoniti ġew applikati aħna nirċevu l-flus u dawn il-flus huma flus pubbliċi u jerġgħu morlura lura fit-teżor u nridu nizguraw illi eh, id bidliet umma seħu tkun id-għa e, tajba illi aħna nipreparaw ittra biex nesprimu it-ħassib tagħna u nispjegaw x'inhi situazzjoni u fuq dawn il-petizzjonijiet u nibatu għad il-litra li l-autoritajiet kollha reġjonali involuti. Jiena wkoll Issa għaddu Beatriz, grazzi. President. Jiena wkoll kelli impressjoni li kien se jkollna dibattitu konġint fuq dawn il-petizzjonijiet għax wara kollu xi suġġetti huwa dejjem l-istess, ċoj li direttiva tal-qafas tal-ilma mhix qed tiġi implementata kif suppost. U hemm anki dewmien. Skont il-direttiva, il-pjanijiet ta' ġestjoni għandhom jiġu finalizzati sal-2009, però ma, ma, ma ġewx prezentati bdew jaħdmu fuqhom fi frar tal-2012 u mhux qabel. U issa dawn il-dokumenti ġew prezentati, l kummissjoni Ewropea għamlu l-kummenti tagħhom u u dana se wasanna fit-tieni fażi, però din hija problema antika li jenna dejjem biha u ma ridux indemuha wisq għaliex irridu anki nanalizzaw petizzjonijiet oħrajn illi eh, edin jimxu fl-istess direzzjoni, direzzjoni għal daqstant għanna implementazzjoni eh, dewima tal-direttiva. Il-gvern ma' mill-xej sar-2011 u sur għalis għarjas Kanjete kien il-Ministru tal-Ambjent, dak iż-żmien issa huwa kummissarju, u verament ma segwiex il-proċedura u hemm dewmin enormi. Issa, fuq din il-petizzjoni, il-petizzjonant qed jgħid li hemm problemi bejn il-Taravera della Rejna u parti l-parti l-oħra u hemm problemi anki fuq id-diversjoni tal-ħxmara u anki problemi anki ta' dranaċ. E, Waħda mir raġunijiet hija li il-ġestjoni tal il-pjanijiet ta' ġestjoni ġew imdewma u ma ġi prezentat xejn qabel l-2011 u dan inkludi anki tagus eh, għal daqstant fl 2011 sal-2011 ħatmar iprova jirsolvi problema. Eh, eh, Il-pjan ġdid ġi adottati s sena li għaddiet u l-Kummissjoni tavalwa Spanja għadha tinkludi miżuri ġodda u pjanijiet ġodda għattini fazi. Mela, għal-daqstan dawn il-petizjoniet ma uh, eh, eh, antikwati, eh, mumiex aġġornati. Il-kellima li tmiss, issa grazzi President. Nirringrazzja. Era rappresentant tal-Kummissjoni tal-prezentazzjoni ċara li tana. Pero jena staqt najt wara il-prezentazzjoni tal-petizjonanti li aħna hawnhekk edin nitkellmu fuq problema sistemiku. Din hija propju l-iktar kelma importanti hawnhekk, problema sistemika. Ma nistgħux aħna nittrattawha b'miżuri parzjali. Ah, naturalment għandna id-direttiva tal- Eh, għafas eh, tal-ilma u batanna u koll oħrajn fuq il-trattament tal-ilma, fuq il-dranaċ, fuq il-habitat tal-axafar. U dan juri li memx approċ olistiku ambientali. Issa għanna dew minn kbir ta' snin maħnex ta' jirnexxilna, ġana suppost qed nipproteġuhom eh, dan il-wirt eh, kulturali nazzjonali. L-Unjoni Ewropea għandha tkun rigoruża u tiżgura li l-gvernijiet jagħmlu l-ħidma tagħhom ikun li jkun l-gvern. Dawn huma liġijiet li jridu rispettati fl-2002 kellna nistennew tliet snin eh, biex titbiddel is-sitwazzjoni u kull ġurnata, kull xahar, kull sena naħlu iż-żmien biss is-sitwazzjoni fi Spanja tatina eżempi ta' ġestjoni ħażina u l-ambjent huwa element importanti ħafna il-ġestjoni għandha tkun uniformi kullimkien. Jiena nixtieq li l kumitat tal-Petizzjonijiet iħallija miftuħa dawn il-petizzjonijiet irridu nagħmlu din il-missjoni fact-finding, irridu organizzawa eh, bla dubju u ejja nkunu konvinti illi irridu nkunu oġġettivi biex nizguraw ukoll li regoli jiġu rispettati. U ma nistawx nistennew snin twal meta nitkellmu fuq ħaġa sekk importanti anke jekk hemm sanzjonijiet u pini eh, meta jkun tartwiq ma nistawx nerġgħu lura biex nikorreġu l-iżbalji eh, tal-passat. Meta nitkellmu fuq l-ambjent, meta eh, eh id-drittijiet ma jġux rispettati, eh, dawn huma kwestjonijiet importanti ħafna. U f'dan il kas u anki f'każijiet oħrajn, imma b'mod partikolari f'dan il kas il-Komitat tal-Petizzjonijiet jirrappreżenta n-nies u rridu niżguraw illi ir-regoli jiġu rispettati, irridu ninsistu ma l-Kommissjoni Ewropea tagħmel dmira u tiżgura illi l-Ispanja tonora il-dmirijiet tagħhom. Grazzi. kollegi kollha Spanjoli talbu jitkellmu, nista' nisgorakom illi se nitkellmu ħafna il-lejla fuq dawn il-petizzjoni differenti u kif għalet is-sinjura tajozo oħrajn hemm approċ ġenerali, il-kwistjonijiet strutturali, però rridu niddiskutu fuq kol petizzjoni skont ir-regoli, anki biex il-petizzjonanti kemm jekk huma dar kif ukoll jekk huma hawnhekk illi l-petizzjoni tagħha tagħhom ġiet iddiskussa fil-kumitat. Nista' niżgurakom li m'hemmx għalfejn titkellmu fuq din hemm eh, fuq din il-petizzjoni hemm oħrajn eh, għandna lista twila għal dastant illimitaw ruħkom. Eh, Issa, Sur Gutierrez. Grazzi, President. Sa' niprofa nitkellem fil-qosor, grazzi, President. U kif għat laħar darba li ġejt jina ġejjina noqot e, f'villaġġ bejn l-Alberta u Tagus aħna għanna problema doppja. Il-pjanijiet ta' ġestjoni ġew prezentati tartwis imma dina miex li la problema, ma l-problema hija illi jekk dawn il-pjanijiet jirrispettaw id-direttiva għafas kemm fuq il-kwantità kif ukoll fuq il-kwalità tal-ilma. Għanna problema doppja, ċoħe tal-kwalità u tal-kwantità. U il-pjanijiet ta' ġestjoni mhumiex biżejjed li bliet kollha u il-kunsilli lokali eh, hawnhekk huma kollha kontra dawn il-pjanijiet, ħadd ma jappoġġhom. U importanti li l-Kumitat tal-Petizzjonijiet jizur l-Istat membru jħares li situazzjoni ta' xmajjar. Però din hija ħaġa urġenti biex nizguraw illi dan isir il-fluss minimu kien kważi ta' mit litru kull sekonda waqt li suppost il-minimu għandu jkun 10 metri kubi ċi għal kull sekonda u anki f'żoni oħrajn hemm kapaċità iktar baxxa. U minkejja da diversjoni ta' xmara ġiet approvata u jiddispjaċini imma il pjanita ġestjoni edin jimxu kontra direttiva mhux qed tigarantixxi la l-kwalità u laqas il-kwantità għal daqstant deċiżjonijiet inġusti politiċi ittieħdu hawnhekk u naħseb illi il-Kumitat tal-Petizzjonijiet u l-Istituzzjonijiet għandhom jkunu attenti li dan ma jġrix. Aħna ġa smajt ħames Spanjoli issa nisma' minn Italjan. Grazie, President. Jina, u kol naqbel ma l-affarijiet perplessi li semmu il-kollegi naqbel ma dak li eh, smajna sissa naqbel u kol mal-ġlida li qed jagħmlu l-petizzjonanti li sa ilhom għaddejjin biha din il-ġlieda. Wis inna neddiskutu l-istess affarijiet u qatt ma naraw li nsibu il-kaptu tagħhom dawn il-sitwazzjonijiet Imma dak li smajna l-lum <laughs> fuq il-kwalità u l-kwantità ta' l-ilmijiet huwa il-qofol ta' kollox. U naħseb li edin nertqu lej l-anijiet li ridu nilħu sabiex l-ilmijiet tana jkunu ta' kwalità tajba, nigarantixxu li l-ekosistemi jizvilupaw kif suppost u ma jiġux distrutti Hawnhekk huwa l-qofol tal-problema jekk aħna verament nemnu fil rizorsi fondamentali ġifri tal-ilma, hemm naraw xnablu, u naraw xnablu mill-aktar fis sabiex dan ix-xogħol isir kif suppost. Għalhekk wieħed jista' jgħid li dan id-dewmien ma nistax naċċettawha. Hemm bżonn nagħmlu ċertu pressjoni għax l-għażliet politiċi hemm bżonn li jittieħdu jew inkella jinbidlu kif il-mod ta' kif jittieħdu. Meta qed nitkellmu l-ewwel li ma sarriċ per eżempju l-konsultazzjoni pubblika, eh, eh, kif sena nigarantixxu li ċittadini jesprimu dak li jħossu u grazzi u koll għal kontrol ta' ċittadini fuq il-territorju eh, fej kunem il-problema li kunem il-direttivi li aħna fl-Europa niddeċidu ċertu direttivi imma jisiru konkreti biss fuq il-territorju ġifiri il-kontroll ta' dawn in-nies li jgħixu fil-postijiet huwa importanti ħafna. Nala Awnek imma naħseb l petizzjonijiet l-oħra jiena ikolli xi ħaġa xnejtu kollha xkollox huwa importanti. Grazzi. Signor Mato. Is-Sur Mato. Grazzi ħafna, President. Jiena nixtieq il-petizzjonant nilqgħu magħna għandi mistoqsija huwa qal li qed jitlob għal ġustizzja għall għajnuna tagħna u nispera nkun nistgħu ngħinuh imma mhux ġust ngħidu li l-gvern qiegħed jipprova ibellanna ir-ros bil-labra. Saru affarijiet tajbin il-management plans veru li suppost daħlu fis seħ fl-2009 imma dan ma sarx veru Imma għanna essa għadin fazi ġdida u għanna sal-2015 biex nirrevedu dawn il-pjanit il ta' ġestjoni. Tibdil sar forsi mhux bizzejiet, ma lek qegħdin hawn aħna bħala kumitat. Issa din nistoqsi l kummissjoni mir riport tal-Kummissjoni insibu li l-affarijiet huma stretti u forsi għandhom raġuni jgħidu hekk imma il-Kummissjoni Ewropea wkoll baqgħet fil-passat tiffoka biss fuq dak li għamlet Spanja fil-passat. U għettu li għatkom ma kellkomx ċans li tqisu il risposti tal-aħħar li ġew minnant il-gvern ta' Spanja, hekk għettu intom, għalhekk s sostnu dak li għettu qabel. Għalhekk, għajdu li ftit ir-rapport tal-Kummissjoni lum huwa bażat biss fuq il-passat jew inkella il-pjanijiet ġodda jew il-tibdil tal-pjanijiet li eżistenti dawn ikkunsidrawhomx fir-rapport tagħhom Ejdu li ftit, il-rapport jitkellem biss fuq dak li ġara fil-passat jew huwa wkoll attwali. Grazzi ħafna. Is-sur Terry Cabras. Grazzi. Peress li dak li kont ngħid jien diġà intqal favur il-petizzjonat mhux se noqgħod jiena nirrepeti. Mela, nisimgħu s-sabek is-sur Urtasun. Fil-qosor, nixtieq nirringrazzja l-petizzjonanti għall-paċenzja li kellhom għal fat li kellhom jerġgħu jiġu jiltaqgħu magħna, skużawna għal fatt li l-gvern Spanjol qiegħed jikser id-direttiva. Niskuda ruħi jiena għal dan. Nafu li l-liġi tal-komunità għada qiegħda tinkiser il-rapport tal-Kommissjoni ma naħsibx li qed jiffoka biss fuq il-passat il-semmi u koll l-affarijiet attuali u fuq dan qed nitkellmu hawnhekk illum għalhekk Sinjura President aħna dawn il-petizzjonijiet il għamiljon fi grupp wieħed ġbarnihom flimkien u mhux qed nerġa' nitkellem fuq l-oħrajn imma jien nitlob li sakemm il-Kummissjoni tispiċċa l evaluazzjoni taħt il-pjanijiet ta' ġestjoni, il komissjoni dawn għandhom jibqom miftuħin dawn il-petizzjonijiet. Waħda mir-raġunijiet li wieħed jrid isemija li il-problema issa ila maħna, imma hemm bżonn verament li issa wasal li żmien li dawn l-affarijiet insom b'ċertu serjetà. Il-grupp politiku tiegħi jemmen li l-petizzjonijiet għandhom jibqgħu miftuħa. Naħseb li huwa importanti wkoll li norganizzaw il-żjara ta' fact finding qabel. Naħseb li importanti ħafna. Iva, hekk irid jagħmel dan il-kumitat. Tajjeb. Issa, nerġaw nisimaw minnant il-petizjonanti u ħana minn xaġa li mux solti nishtiq nistieden il-kommissjoni tirribatti għal eh, mistoqsijiet li għamlu sul martu u oħrajn. Din mux ħaġa li namlu soltu, maħantikom il-ċans tamilek. Iva, grazzi President. Mela, x'edin naraw? <laughs> qed naraw l-affarijiet qed isiru illum sur maton ngħidlu li dan mhux xi ħaġa tal-passat huwa problema strutturali dak li qed jiġri fit-tejgos, fit-taħo. Hemm bżonn għalhekk mhux biss ikonna dubji fuq dak li qed isir, imma narraw li l-immaniġjar tax-xmara isir skont ir-regoli Ewropej. Il-tejgus hemm dejjem sapruħu imħabba l-bad management tal risorsi tal-ilmijiet tiegħu qisu issa qed jinsab f'ċirku vizzjuż. Surmato jiena studjajt il-pjanijiet ta' il-management plans ta' dawn il-baċini ta' xmajjar u jiena lest li nitkellem miegħek fuq dawn il-pjanijiet il-ġodda. Ejja, nara, il-problema mhux qed naraw li insolvuha, anzi, il-problemi qegħdin mana. Araw x'ġara fit-tejgu s-sena l-oħra. Imżon fuq dan nirriflettu. Qabel jiġu approvati dawn eh, il-Water Basin Plans ġifiri għattajgu kienu mot, ma l-Spanja għamlet u kol ħarġet digriti rjali biex dawn il pjanit ta' maniġjar anke jitħlu bħala jisiru liġijiet. Sabiex it-trasferiment ta' il-mijiet ikun jista' jsir b'mod aħjar u jkun hemm ċirkolazzjoni aħjar tal ta' din ix-xmara imma għattejgus memx em, parametri ekoloġiċi. Għattejgus biss għanna ċertu em, parametri legali imma l-istat mux qed jirrispetta dawn ir-regoli nafu li dawn l-affarijiet saru 10 snin, 5 snin ilu, imma anki 10 tijiem ilu saru, Ġifir l-affarijiet ma nbidlux, anzi xejn affattu dawn il-pjanijiet tal-baċinijiet ta' xmajjer se jkomplu jikkundannaw il-tejgus għal dejjem ta' dejjem. Grazzi. Is-Sur Rodriguez Romero, tixtieq tirbatti għal Kummissjoni Ewropea, grazzi ħafna. Grazzi tal-li tajtni ċans li nerġa' nitkellem hemm żewġ kwistjonijiet li nixtieq insemmi l-ewwel net. Il-fattur ta' żmien Ma nixtiex nagħti l-impressjoni li l-Kummissjoni Ewropea kienet edha id-dum apposta u ma zammiċ mal-iskadenzi dwar kif, kif stipulaw, jistipulaw ċertu direttivi, specialment il-direttiva AFAS. Anzi, l kommissjoni bdiet il-proċedimenti taksur kontra Spanja fil kassa direttiva tal-wastewater treatment u dan ikopri xi il-fuq minn mit raħal u belt fi Spanja. Em, u kol 1300 zoni protetti li edin u kol insegu imma fuq il-direttiva ta' l-ilma direttiva ġarbet dawmin u għalek aħna l-analizi fil-fontana ta' dawn il-pjanijiet tal-baċini ta' xmajjar ma stajniex nibduħ qabel l-aħħar ta' sena l-oħra. Aħna għalek minn dak iż-żmien ilna nikdbu l awtoritajiet ta' Spanja biex iżomuna aġġornati. Proċess li għadu għaddej fil-fatt. Aħna diġa sebna numru ta' problemi, imma ma naħsibx li t-tieni pjan se jisolvi l-problemi kollha għax jiġbaħafna ħafna l-ewwel pjan. Qegħdin nisperaw li l-Gvern ta' Spanja se joħroġ bi pjan kredibli biex is-sitwazzjoni verament jipprova jara li tmur għall-aħjar u jara li ma jkunx hemm ostakoli fl-implementazzjoni. Id-digrit reali tal-ġimgħa l-oħra, anzi li ġi preżentat il-ġimgħa l-oħra, se itejjeb is-sitwazzjoni, sitwazzjoni li għandha x'taqsam ma' l-inmijiet fi Spanja is-sinjali huma pożittivi u nisperaw li dan joħroġ fi pjanijiet li jiġu approvati mill-aktar fis. Iva, grazzi, grazzi ħafna. Jina naħseb li le, e, wasalna lesti biex naslu għal deċiżjoni u din hija l-proposta li se nagħmlilkom. Ovvjament il-petizzjoni nżommuha miftuħa kif tafu namlu il-fact finding mission f'jannar u fi frar ċifri fil-bidu ta' sena diħla biex naraw aħna bajnejna u missu bidejna u sabiex nipreparaw għal din il-fact finding visit tajjeb li nerġaw nistiednu il-Kummissjoni biex jituna aġġornament fuq l-informazzjoni li tkun irċevit u anki l-analiżi li tkun qed kompli tagħmel, imma tajjeb li niltaq ukoll mal-awtoritajiet ta' Spanja sabiex aħna nkunu preparati kemm jista' jkun biex waqt iżjara inkunu nistgħu nagħmlu bċa xogħol tajjeb. Ġifri fil-frattemp jekk kemm jekk il-Kummissjoni tista' tibatinna informazzjoni ġdida li tirċivijiet tibatinna bil-miktub li tlobhom jagħmlu dan u anki l-awtoritajiet ta', ta, ta Spanja. Kull meta jkollkom informazzjoni ġdida qed joġobkom aġġurnaw dawn il-kumitat. Aħna napprezzaw li nirċievu eh, informazzjoni ġdida minn-naħa tagħkom. Grazzi. Tajjeb, naqblu? Mela, nalqu dan il-punt u pala konklużjoni ġenerali għandi pozizjoni u l-oħrajn li għad baqa dak li se namlu aħna bħala bnedmin li qed ngħixu fuq din il-pjaneta huwa li nużaw ir-riżorsi tajjeb u ma nisfruttawhomx. Mela, immur għal punt li miss il-punt numru 6 Nitkellem fuq il-petizzjoni 938 tal-2012 eh, ta' Matilde Fonten għannom ta' tal-grupp anti-transvasaments dwar l-appoġġ ta' pjan idroloġiku li qed jiġi proposta l-baċir ta' xmara Ebro li jikser għata direttivi ambientali. Il-petizjonanta edha hawn mana Nishtiq nistidnek Sinjura Matilde Fonten biex titkellem għannom ta' din il-għaqda tijak. Sinjuri deputati, il-komplement tal-ġurnata tajba nirringrazzjakom tal-li intom edin għaw tisimaw il-petizzjoni tagħna. Aħna nirrappreżentaw iċ-ċittadini tad-Delta tal-Ebro. Moviment li issa ilu jaħdem għal dawn l-aħħar 30 sena biex nikkonvinċu il-gvernijiet kollha ta' Spanja li aħna ngħixu f'żona unika, żona fraġli u hija importanti ħafna mill-punt di vista ambjentali. Ħdejn fejn tiżbokka il-xmara Ebro. U għalhekk li maniġjar tal-ilmijiet hemmhekk trid tiġi kkonsidrata mod holistiku rridu niproteġu l-ekosistemi f'din id-delta. Qed nitkellmu fuq 320 km kwadru qed nitkellmu fuq il-Nav River Delta. Qed nitkellmu fuq wetlands importanti li huma protetti permezz ta' skemi internazzjonali qed nitkellmu fuq żona Ramsar protezzjoni għal għal-attjur, eh, parti minn natura 2000, essijaj u mill-2013 hija kol riserva. Fl-ulija tal-2013 il-pjattaforma ħadet azzjoni meta rajna li l-Gvern ta' Spanja kien qed jaħdem fuq blueprint għal pjan ta' baċin ta' xmara, din ix xmara ġifiri, li kienet se tieħu iktar minn 450 metru kwadru ta' din id-delta u anki tuża 40 diga. Aħna ridna naġixxu għax dawn l-ekosistemi u kol ġo protetti minn atti leġislativi differenti. Fil-28 ta' fra tal-2014 il-gvern ta' Spanja minn Arma biddel xej adotta dan il-pjan u kif konna aħna wissejna aħna dan xorta ġara. Peress li liġi għaddiet, aħna batna il-ment il-Kummissjoni Ewropea ġbidna l-attenzjoni għal-fat li t direttivi kienu għadin jinkisru ġifri dik ta' tjur tal-habitat u f'dik Eh, f'Diċembru tal-2014 erġajna ġejna fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet u għedna minn kejja kien hemm dawn id-direttivi aħna rajna li il-gvern ta' Spanja ma kienx qed jagħmel tibdil ta' veru għal dawn il-pjani idroloġiċi tal-Ebro u laqqas ħakka si rekomendazzjoniet mill-Komissjoni Ewropea fit-13 ta' Mejju tal-2015 irċevejna ittra mill-Komissjoni Ewropea li kienet tedin eh, tinformana li dan il-pjan qed jiġi rivedut u peress li l-gvern ta' Spanja u kol kien wet wiet li se jis il-rekomandazzjonijiet il-petizzjoni tagħna kienet se tispiċċa fi żmien xar Aħna għamilna l-almu tagħna sabiex niżguraw li il-petizzjoni tagħna ma tiqafx. Aħna persważi li l-RBMP l-ġdida mux se biddel l-54.000 ettari ta' zona ta' agrikola u eh, ta' rigazzjoni u anki l-40 diga se jiġu protetti. U jekk nqisu dan kollu il-delta ta' Lebro li tant hija unika u li minn dejjem kienet protetta mhux se jkollha il-risorsi bażiċi biex tkun tista iżom l-ekosistema tagħha. Jiġifieri din eh, din naraw li m'għandix futur. Onorevoli membri, grazzi tal-intom tajtuna ċans li nerġgħu ta' om ma komat l darba kħeġobkom tabbandunawniex. 60.000 persuna teħx f'din id-delta. Għanna bżonkom, għanna bżon lajnuna ta'kom. Aħna namlu l-kom appell sabiex mal intom titolbu l-gvern ta' Spanja li jirrispetta id-direttiva tal-afas tal-ilma, direttiva afas tal-ilma. U naraw li l-gvern ta' Spanja ma jkomplix jaħli il-flus, il-flus ukoll pubbliku u Ewropew il-fondi Ewropej. Aħna kull ma rridu huwa li liġi tiġi rispettata. Aħna nixtiequ ukoll nagħmlukom appell biex tibatu żjara ta' fact-finding fil-delta tal-Ebro sabiex verament intom tkunu tistgħu taraw x'qed jiġri fuq il-post, taraw l-impatt ta' dan il-pjan idroloġiku qed ikollu jista' jkollu. Għax il-pjan rivedut mhux se jagħmel xi differenza, mhux se jkun differenti ħafna sal-ħarta din is-sena, u għalhekk mhux se jagħmel differenza. Aħna rridu nejnu biex dan il-pjan intejbuh u dejjem għad-dispożizzjoni tagħkom għal kulajnuna li jista' jkollkom. Grazzi għal dan iċ-ċans li ġajtu sajtuna. Grazzi għal paċenzja tagħkom li rġajtu ġejtu għattilet darba biex tarawna hawnhekk fil-kumitat tagħna nixtieq ngħidlek mill-ewwel li il missjoni ta' sejba ta' informazzjoni se jessir fil-bidu tal-sena li ġejja d-dejta da ma tfasliċ, pero xmara ebro ser tkun parti minn din il-missjoni. Għana ser nħejju ruħna għal dan u dan huwa eh, parti mitħejja tagħna grazzi għal paċenzja tagħkom u issa nixtieq indur lejn il-Kommissjoni fuq eh, dan il-każ speċifiku intu diġà tajtna aġġornament dwar l-perspettiva orizzontali, strutturali ta' daw il-punti kollha pero għal dan il din il-petizzjoni partikolari eh, naf li għandkom xi żidu xtajdu. Iva, grazzi. Dan is-suġġett li qegħdin nittrattaw huwa ġi identifikat bħala u koll bi problemi strutturali fl-implementazzjoni tal-direttiva ehm, għafas tal-ilma, per eżempju, il-fat ehm, l-implementazzjoni l-mux kompleta mħabba li pjanifikar Fil-delta ta' Ribro, etnaraw li mux kollox implementat u għalek ma nistawx nistabilixxu l-miżuri biex nilħu l-anijiet verament li kellna f'moħna. Spanja ħadmet bisħiħ biex tiżviluppa metodi u anki linji gwida nazzjonali imma dawn l-isforzi kollha ma tantx jaqblu mal-lanijiet speċifiċi li huma l-ambjent li nsibu kol fid-direttiva laqqa sem ġifiri il-kwistjoni ta' zoni protetti bħal-delta eh, tal-Ebro. Il-Komissjoni mħasba wkoll minħabba il-fatt li hemm ħafna pjanijiet strutturali per eżempju għal reservoirs u għadigi li dawn la fajt mhux ġustifikati skont il-direttiva għafaqs tal-ilma. U ftit ta' ġemat li ilu biss, il-Komissjoni fetħet il-proċedimenti ta' ksur għal-kas speċifiku fil-baċir tal-lebro. Dan huwa suġġett li wieħed irid iqis fil-pjanijiet idroloġiċi. Ovvjament qed nitkellmu fuq l-ilma li jiġi affettat meta ma jkunx hemm pjan ekoloġiku. Per eżempju, il-baċir ta' lebro insibu fih l-iktar perċentwal qoli ta' risorsi tal-ilma li ma qasbis nafu l-istatus tagħhom x'inhu. Ġifieri huwa diffiċli ħafna għal daqstant li wieħed joħroġ bi pjanta li pjanta ta' maniġjar ta' rizorsi, hekk laqas qasbis ikun jaxinu x'inhuma dawn ir-riżorsi f'dan l-ilma. Għalhekk din il-petizzjoni taqbel mal dak li qed tagħmel il-Kummissjoni x-xogħol qed tagħmel biex jiġi rispettata l direttiva AFAS. Ekonomija amministrativa dan kollu għandu jaqbel ma kemm effettiva l-amministrazzjoni ma jfissirx li l-elementi minnhom infushom tal petizzjoni mhux qegħdin nagħtu kasom il-Kummissjoni qed tagħmel studju biex anki d-direttiva fi Spanja tiġi imtejba. Grazzi, grazzi ħafna. Issa niftaħ diskussjoni l-membri għandi issur maħta. Grazzi ħafna, nirringrazzjak. Meta smajt il-petizjonanta, tiġini f'moħħi ovvjament il-petizjoni ta' qabel għax aħna smajna xilu id-dannu Eh, li qed isofri it-tejgus u jekk nemmen kollox jien il eh, dan il-proġett li qed nitkellmu fuq u fuq dawn l-450 ettari se jibda f'Settembru suppost imma l-Kummissjoni qed tgħidilna anki smajna minn interpretazzjoni l-istess ħaġa memx m'hemmx analizi analiżi tal-impatt sissa għalhekk jiena risposta tiegħi hija sempliċi. Ovvjament jiena nixtieq li din il-petizzjoni tibqa' miftuħa, nixtieq inkun naf l-impatt fuq il-flora u l-fawna u nixtieq ukoll li l-Kummissjoni Eh, tamel l-almu taħħa mal-gvern ta' Spanja sabiex ma jibdix dan il-pjan qabel ikonna l-elementi ta' informazzjoni kollha. Din hija pożizzjoni tiegħi. Grazzi. Mrs. Ayuso. Signora Ayuso, kjerti ta' sew, Signor President, il petizzjoni qed tqajjem il-kwistjoni ta' l-impjant ta' l-ilma. Pero din il-pjattaforma qed tipprova tajt li il-fluss idroloġiku tal-Ebro ser tiżdied u dan ser jeħtieġ l-użu ta' użu minn isfel għal fuq. Dan il-pjanġi approvat fl-2014 u l-Kummissjoni studjatu bir-reqa, u mbagħad fit-tieni ċiklu dina noffru soluzzjoni tal-problemi, pero il-petizzjoni jitħares lejn abbozz mill-2012. U jena naħseb li ikun loġiku biss li nalqu din il-petizzjoni għalli issa din hija petizzjoni antika. Mbagħad fuq il-kwissjoni ta' żjarat. Spanja għandha 25 baċir idrografiku Umbat fl-2006 kien sirat etnajt tajjeb kena zjarat, pero ovvjament nistaw nerġaw namlu zrerat mill ġdid Is-sur Terry Cabras, grazzi tas sir Sinjura President. Dak li għadu kif għal kollega tija jallarmani kollinajt, mill-2006 ma tantx bidlu affarijiet. Aħna qegħdin naraw li s-sitwazzjoni waħda serja u il-Kommissjoni għaltinna li l-anijiet mhumiex ċari, l-miżuri mhumiex ċari, m'hemmx flussi ekoloġiċi, aħna edin naraw li hemm reservoirs li mhumiex għad ġustifikati u li l-istatus ekoloġiku għadu mhux magħruf. U għalek għamni kett naraw li l-pjanti, l-impjanti ma jistawx, eh, pjanit ma jistawx jisiru, u jekk panijiet ma jistawx jisiru, laqqa deċizjoniet ma jistaw jittieħdu. Il-Komissjoni tkellmet dwar punti differenti idroloġiċi fi Spanja u l-problema ta' bilħaq i waħda strutturali. U ma qalu li il-problema hija sistematika, per ma taħna nużaw il-kelma sistematika, eh, tfisser li din hija repetuta sir mill-ġdid ta' sekwit, dawn huma problemi fundamentali. U bl-esperjenza li aħna ksibna matul is-snin, Dan għandu jippermettilna biex nirriflettu l-affarijiet u ma nafdawx fix xejn. U aħna nħossu li nistgħu nagħlqu dan il-kapitlu. U apparti minn hekk jiena naħseb li mhux biss għandna nħallu il-petizzjoni magħluqa, miftuħa, skużuni, skużawni, għalli ċekka aħna ser nħalluha miftuħa, se nħalluha miftuħa għal mit sena. Pero nixtiequ nħeġġu li l-Istat Spanjol jirratifika, jirranġa l-problemi kollha li għandu u li ġew infasla għaliex dawn kollha kontra l-leġiżlazzjoni ambientali. Grazzi. U din tittala l-lista ta' kellima. Jekk nista' ngħaddi għal mirresa il petizzjoni intom smajtu il-perspettiva ta' deputati u għalhekk issa nixtieq nagħti l-kelma l-Senjura Matilde Fonten biex forsi tkun tista' tirbatti. Jiena xtaqt inwieġeb dak li qalet is-Sinjura Ayuso u għamminnu li aħna tkellimna dwar il-pjan tal-ilma li ġa approvat fil-2014 dak li jgħat uddimna fil-fat. Pero dak li għadna kif għadna issa u li aħna qed nibbażaw ruħna fuq ir-reviżjoni ta' dan il-pjan idroloġiku li huwa l-istess bħal pjan li ġie adottat is-sena li għaddiet u għalhekk bażi ta' dan aħna ninsabu fi proċedura li ser tittem fit-tmim ta' dan ix-xar. U ser nippreżentaw il-menti u argumenti. U jekk ir-reviżjoni li qed issir bħalissa hija l-istess pal dik tas sena li għaddiet dan ifisser li sissa ma kienx hemm daqshekk bidliet li saru. Dak li ma nistgħux inkunu nafu u l-amendi li ser isiru minn issa sa tmim sena meta l-approvazzjoni ssir, għabbażi ta' dak li qed nafaċċew bħalissa il-verżjoni għall istess bħal dik tas sena li għaddiet. U palissa ma nafux il-situazzjoni tal masa tal-ilma għalix ma ma kienx hemm studju, però kien hemm din iċ-ċifra ta' 400,000 ser nżommu din iċ-ċifra, ser inkomplu naħdmu bil-ċifri kollha li jiena użajt, sissa kif qed ngħidlek xejn ma nbidel is-sitwazzjoni għadha tal-ekwali. U m'għandniex noqdu nilmentaw dwar il-fatt li din qed tirreferi għall-istess sitwazzjoni li kellna s-sena li għaddiet. Grazzi tassew u issa nixtieq niproponi dan li ġej, niproponi l-petizzjoni żomma miftuħa. Dak li smajt mill-kollegi tiegħi wara kollox u issa nixtieq indur lejn il-Kummissjoni u l rappreżentanti tal-awtoritajiet Spanjoli li qegħdin fostna il-rappresentant permanenti, jekk jaġobkom ħejjew ruhkom biex tiltaqgħu magħna u biex tipprovdu l-aktar aġġornament Eh, informazzjoni aġġornata qabel ma naddu għal eh, il-fact-finding mission. Ġifiri, ejjew fostna, jek aħna nistidnukom u jekk joġobkom aġġorn tawn eh, provduna bil-aktar informazzjoni aġġornata sabiex bekk aħna nkun nistgħu nħejju ruħna bl-aħjar mod. Da kollu nistgħu nagħmlu f'dan l-istadju. Nistgħu nikkonkludu fuq dan il-punt, mela grazzi tassew. Naddu għal punt li jmiss il-punt numru 7 rigward il-attivitajiet irregolari li jikkawżaw it-nixxif ta' xmara ħarama viċin il-viċin mm, Madrid u jissograw li jaffetwaw id żoni protetti fil-viċinanza tagħha. Petizzjoni numru 0804-2016 e fid-dinja petizzjoni antika u il-persuna li reset il-petizzjoni huwa Raul Arriga Sela u natik il-kelma kjoġbu. Grazzi tassew, Signora President. Jina qed naqra din il-prezentazzjoni fissem il-kollegi tiegħi minn l-organizzazzjoni Ħarama Vivo li talbuni biex nippreżenta din il-petizzjoni li tidher antika li ġi mill-2006 Pero ix-xenarju li aħna qegħdin naraw din il-petizzjoni u li ser naqraħilkom hija l-istess bħal kull sitwazzjoni li bħalissa qed tgħaddi minna e, xmajjar f'Spanja. Il-sitwazzjoni fil-fatt ma bidliċ minn minn kien hemm l-implementazzjoni tal-Airbnb tal-2014 kien ftit bidliet u għalhekk ser naqra it-test li jiena ingħatajt Bosta mill-kollegi tiegħi se jitkellmu dwar baċċini oħra, anki fil gżir tal-Kanarja. Aħna il-kol ċittadini nixtiequ namlu l-aħjar li nistgħu miex majjar li għandna fil-pajjiż tagħna. Jekk inkun nistgħu nagħmlu dan jekk ma jkollniex tedidiet kbar għal xmajjar tagħna kun nistgħu nilqu tagħna. Mela ħanibda naqra t-test. Fawissu settembru tal-2006 sessjoni minn xmara ta' ħarama spiċċat ixfa għal ħafna kilometri. il-xmara ħarama tinsa viċin eh, Madrid u din in-nixfa saret minħabba il-pjanit zbaljati ta' digi u din hija mm, taħt il municipalita ta' Teromace Patones Valde Torres Italamanka. Il-tnixxi fil-fat sar minħabba nuqqas ta' flussi idroloġiku idroloġiċi bejn żewġ eh, digi. Bejn Elvado u El Atasar. Issa skont data mill-Konfederazzjoni Idroloġiċi, il-kanal ta' Isabel kellu medja ta' 104 litri kull sekonda bej Mejju u Settembru, issa din il-kwantità kif tistgħu timmaġinaw ma kienieċ biżejjed sabiex ta' sikura flus minimu għal xmara matul dan iż-żmien il-diga ella żgħar li hija mmexxija minn kumpanija marbuta mal-Komunità ta' Madrid din id-diga ma ħarġitx plussi minimi ix-xmara el-ħarama hemmhekk hemm stazzjoni fejn il-flus kien ta' 0 litru kull sekondu. Issa il nixfa kienet qed taffettwa l-importanzja komunitarja huma fil-fatt kienu qegħdin jiddikjaraw dawn il-żoni u jassikuraw ukoll il-konservazzjoni u kienu qed jagħtu aktar priorità l-amministrazzjoni tal-kumpanija u ta' din l-ilma aktar milli ħarsu il-preservazzjoni tal-ekosistema akwatika l-LIC fil fat organizzata fuq żewġ korsi tal-ilma xmara ħarama u xmara Henares, emma dwar 65 km dik li xmara. in draining Network tipprovdi għal numru ta' sistemi, ekosistemi tal-ilma li huma ta' valur fil la territoriali ta' l-habitat, abitat differenti, 18 tip ta' habitat differenti u dawn ma' klassifikati bħala abitat ta' priorità. Aħna għanna u kol habitat soħra li huma ferm importanti. U anki prioritajiet oħra, eh, jew habitat ta' priorita huma inklużi wkoll dawn ma' nizla u marufa hemm listi tagħhom. direttivi li jaffettwaw u is sistemi ta' morfoloġija jista' jkun hemm bidla f'dik li influss u din qed wassal għal degradazzjoni progressiva ta' ċertu habitats, habitats tal-ilma u anki tal-art. Id-direttiva ta' l-ilma fl-2006 affettwa b'mod dirett il-habitats akwatiċi li huma parti mill-LIC, it-tnaqqis tal-kontributi u żidi ta' perjodi ta' flussi waslu għal riskju akbar fuq l-istruttura u l-kompożizzjoni tal-foresti. Minħabba l-fat li hemm perċentwal żgħir tal-medja tal-influss fl-LIC fl-2002, aħna fil-fat rajna li l-isforzi li saru mill-amministrazzjoni pubblika mhux qed ikunu effettivi. Aħna nixu nisqu kol li hemm reġim ta' flussi ekoloġiċi fil-baċir tal-ixmara l-ħarama. Et nipjanaw li kolna tali sistema sabiex niproteġu l-speċi u fl-ħar nest nishtiq najt li meta xmara li kolla karatteristiċi simili għal las ħaramas jew oħrajn, meta jkun hemm nuqqas ta' flus tal-ilma, minħabba digi u l-ġestjoni ta' digi, dak il-kas aħna nkun qed nipperikolaw sezzjonijiet kbar ta' habitats u nipperikolaw il-konservazzjoni ta' tali habitats ukoll. Aħna għandna bżonn din l-informazzjoni, l-informazzjoni hija disponibbli, però hemm nuqqas ta' kwalità tal-informazzjoni u fil-fatt din il-petizzjoni dak li nistgħu naraw u li meta aħna innaqsu l-ilma fi xmara, jew naqtaw l-ilma fi xmara, il-speċi tu li xmara jbatu. U dan fil-fat seħu ilu jisseħ mill-2006 lawn, grazzi. Issa jina s nerġa ndu lejn rappresentant tal-Kommissjoni, Sur Rodriguez Romero, jina gras li inti għadek għawnek bi-spirtu ta' ħidma tajba, u nafik il-kelma. Grazzi tasse, Signora President. Dan huwa eżempju ieħor li juri l-importanza ta' flussi ekoloġiċi li jassikuraw il-ġid ta' l-habitat, il-benessri tal-habitat u anki l-ekosistemi li tassikura l-ħajja tal-ispeċi li jgħixu fuq l-ilma. Kif għattilkom fl-introduzzjoni tiegħi? Il-Komissjoni qed rakkomanda li Spanja tirrevedi il-politika tal-ilma taħħa sabiex din tkun adattata għal veri u reali. Il-Kommissjoni m'għandix informazzjoni biżejjed biex tistaqsi l-flussi tal-ilma hekk kif huma nfassla fil- l-RBMP ta' Xmartegus, però il-fatt li l-metodi Iridu jassikuraw li l-aspetti ambientali jridu jiġu mħarsa eh, din hija kwistjoni problematika. U għalhekk aħna tal-fema li din il-problema li forsi jew waħda li tiġi indirizzata anke meta wieħed jieħu konsiderazzjoni l-baċiri kollha ta' xmaj, grazzi. Grazzi. Baxar membri Spanjoli fil-kamra memħat li talab il-kelma fuq dan is-suġġett. Pero issa qed nara li xi ħadd jixtieq jitkellem mela nagħti l-kelma lis Sinjura Vallina u mbagħad nagħti l-kelma lis Sinjura Juso. Grazie s Signor President. Mikrofono għal-kellim. Mela, nixtieq nissuġġerixxi li fiħdan dan il-komitat tkun idea tajba li kiku ikolna jew inkella nikkomunikaw ma' Madrid u naraw eżattament xi jista' jsir sabiex insolvu l-problemi x'sforzi qed isiru fiħdan il- Kunsil ta' Madrid anki rigward il-kanal li hemm sabiex bekk aħna nkun nistgħu niksbu iktar informazzjoni, rek qed nitkellem fuq il-kanal di Isabel. Grazzi ta' sew sant il-kelma s sinjura Juso. Ser nitkellem fil-qosor. Il-minet resa il-petizzjoni qed jgħid li l-użu tal reservoir eh, ġewwa Madrid l apper reservoir mhux qed jiggarantixxi l-fluss ekoloġiku Madana kollu il-livelli ġew reveduti fl-2007 u fl-2014. U ma nafx jekk din l-istqarrija li dawn il-livelli mhux qegħdin jitħarsu jew xed jintlaħqu. Spanja huwa pajjiż niexef ħafna, xott ħafna u l-baċiri ta' xmajjar jiddependu mill-komunitajiet autonomi u għalhekk diffiċli ħafna iktar ta' ministru iġġestihom, però hawnhekk qegħdin ngħidu li influssi ekoloġiċi mhux qed jintlaħqu u li l-pjanijiet li għadhom kif ġew approvati meta il-Kommissjoni edha teżamina dan kollu, pero nixin kun naf jekk il-Kommissjoni ikkonfermat jekk l-influssi minimi u xekin tlaħu u jekk il-pjanijiet tal għal din il-ħarifa ser possibli possibbli għaliex pereżempju f'Ġjannar kien hemm arar qawwi u partijiet mill-pajjiż mbagħad ma kien hemm nixfa kbira. Hawnhekk ikkonkludejna il-lista ta' kellima li talbu għal-kelma ħadd iktar mixtieq jitkellem fuq dan is-suġġett u dan il-punt. Mela, dak li nistgħu nagħmlu da li sernejt ngħid ġifieri li Nista' ngħidilkom din hija petizzjoni antika għaliex tmur lura l-2006. Il-Kummissjoni għada ma għamlet sinjal il-liġi komunitarja inkisret, għamil mhix sejra żball, u m'hemmx wis x'namlu, ovvjament dak li nistgħu namlu u li nikkontatjaw il-Komunità ta' Madrid sabiex bekk ikonna aġġornament fuq din is-sitwazzjoni. Umbagħad nsegwu din l-istqarrija ġifiri dak li sar jew dak li ma sarx. Għandi xi proposta oħra minnaħat tal-kollegi? Exactly. Nobody else wants. Ħadd ma jixtieq jgħid jizit jgħid xi ħaġa kuntenti bil-proposta li għamilt nagħmlu hekk mela? Tajb wis? Forsi nistgħu nagħmlu hekk u hawnhekk nistgħu is matu, ix jitkellem. Għandi mistoqsija hawnhekk. Ma naħsibx li nistaw eh, nitilqu minn dak li qed tagħmel il-Kummissjoni. Il-Kummissjoni qalet li aħna inkun nistaw nitolbu lil komunità ta' Madrid u anke nixtu l-attenzjoni fuq oqsma ta' kompetenzi. ċvijek aħna xet nitkellem dwar il-Gvern Spanjol, jew il-Komunità ta' Madrid. Pero aħna nitolbu lil dawk li nistaqsu l dawk li huma kompetenti. U jina nista nifem li dan mux il-qasam ta' ekspertiz tal-Komissjoni, jenek mux etnajt li mannix bżon aktar informazzjoni. Anzi, bil-kontra, rridu pero noqdu attenti dwar eh, li ma noħorġux mill-zona tal-ekspertiz tana fiħdan dan il-Komitat ta' Petizzjonijiet. Grazzi. War auch das äh, Stillschweigen der Kollegen darin begründet, dass eine gewisse Ratlosigkeit herrscht, denn einerseits. Äh, Forsi, aħna kwiti għaliex kif qalet il-Kummissjoni mem lebda sinjali li kienem ksur tal-liġi. Jena dak li nistanajt huwa spontanjament huwa li nitlob. Il-petizjonanti jitkellmu mal-autoritajiet kompetenti għax allura f'dan il-każ nistgħu nagħlqu din il- petizjoni u il-persuni jistaw jistaw jitkelmu mal-autoritajiet kompetenti, hemm xej ħażin, jekk hemm Umbat jekk hemm elementi ġodda jistgħu jitolbu lilna. E, però hawnhekk idir li li hawnhekk hawn problema ta' komunikazzjoni bejnietom jien naħseb illi aħna ma, ma nistawx nagħmlu xejn iktar minn hawnhekk. Bħala kumitat tal-petizzjonijiet. Għandu raġun il-kollega u jara hekk tistax il-presidenza tagħmel proposta ta' komprament. Iva, fil-fatt huwa veru miex il-kompetenza tal-kunsill Logali jaraw hekk kemx ksur hija kompetenza tal-Kommissjoni. Mela, jien issa fimt li ma erġax tajtek il-mikrofonu. Grazie. Grazie. Jena nishtiq niċara ħaġa ta' dak li fuq dak li għalu fuq il-kompetenzi. Dawn huma kompetenzi tal-Istat fi Spanja li il-kwistjonijiet tal-direttiva u ma jridu jizguraw li kunem għafas uh, eh, suffiċenti għal flussi tal-ilma. Imma. Hemm kumpanija privata kbira ħafna li tagħmel li trid f'pajjiżni. U din il-kwestjoni ta' xmara hija kwestjoni delikata ħafna. Issa, e direttiva hija e, eccellenti għal e, karatteristiċi idron ġeoloġiċi u huma dak li jista' jagħmel il kummissjoni huma illi xogħol il-ħidma għandha ssir jekk il-volum tal-ilma huwa suffiċenti u aħna kif għattilkom diċa għanna problemi gbar ta' nixfa fi Spanja. U ħafna xmajjar għandhom problemi. Pero irridu naraw jekk il-kalkoli saru sow. Pero eh, jien naħseb il-Kommissjoni għandha ħafna wkoll koll eh, xtireferi fuq is-sistema. E hemm eh, xmajjar importanti li għandhom sistemi ekoloġiċi li huma protetti skont id-direttiva u dan għandu jiġi implementat. Il-ġestjoni tal-ħarama hija kwistjoni tal-istat però u ħafna eh, deċiżjonijiet tieħdu fuq livell ta' Madrid u kien hemm anki deċiżjonijiet żgħar li tieħdu lokalment imma ħafna f'ħafna postijiet ittieħdu l-ilma biex e, e jibatom postijiet oħra fil pajjiż Imma f'interess ta' kulħadd aħna rridu niżguraw li għanna ir rizorsi xirqa. Grazzi. Issa naħseb li qegħdin lura fil-ħin u bżonn nalqu fuq dan il-punt, mela jina proponi. Illi, nibatu itra l-autoritajiet spanjoli, biex nistaqsuhom jekk il-miri ambientali ġewx rispettati. U bekk jista' jkollna aġġornament sħiħ fuq is-sitwazzjoni u l-awtoritajiet mbagħad iridu jirrispondu ma smajt l-ħadd iktar eh, proposti oħrajn minn ħadd iktar. Tajjeb hekk? Sawa. Mela l-punt li mis fuq il-lista tagħna, il-petizzjoni 0748 tal-2007. Fu il-proġett tal-ilma ta' Rio Castrill fi Granada, Antalusija. U l petizjoni anki tal-2007 fu il- fu l-impatt ta' xogħlijiet ta' Rio Castrill. U il-petizjonant jgħataw Miguel Andil Ortiz Lopez. Grazie, Presidente. Hagan una composición del lugar. Madonna. Anki jekk dan il din xmara zaħira hija importanti ħafna ekoloġikament u anki għal zoni urbani ħdejn ixmara. E Mela l-għonet, grazzi tal-ħidma li għamiltu f'interess ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea li ħafna drabi aħna ċittadini nsiguru aħna mhux protetti mill-pajjiżi tagħna stess. Illi minn flok ma jiddefendu l-interessi tagħna eh, isegu fejn hemm l-interess eh, ta' flus u mhux jisegwu l-interessi reali tas soċjetà anki jekk iċ-ċittadini jipprotestaw. U kull darba ma jaħsbux għal futur tagħna għax meta aħna eh, neqerdu pajzaġġ illi eh, kellu bżon ta' ħafna snin biex jiforma ruħu jkunu qegħdin jerdu r-risorsi tagħna. Dina hija l-ewwel darba li aħna qegħdin niġu qudiem l-Unjoni Ewropea u l-Kumitat tagħkom għal din il-petizzjoni biex niproteġu din il-xmara. Hawnhekk ġa fil-1512 kien hemm din il-devjazzjoni tal-taxmara Kastrelli li kien ġej mill-kwadal Kwiver illi kien ġej mill-renju ta' Mursja u fil-1519 reġat u koll e, kien hemm petizzjoni oħra għal din id-devjazzjoni. U mbagħad fl-1774 kien hemm impuls ġdid u mbagħad wasanna fi żmien ta' Karlu Tini fejn e, ma ġiex approvat dan il-proġett. Umbat fl-1986 eh, għaw il-proġett il-ġdid u u fl-aħħar il-movimenti soċjali kellhom raġun u fl-1994 fl-2002 kien hemm tentativ ieħor ta' devjazzjoni tal-parti ċentrali illi jixtaqu jihdu l-ilma biex zaqqu. U anki dikinar i-prezentajna petizjoni fl-2002 biex niblokaw dawn ix-xogħlijiet. mbagħad għal darba oħra fl-2007 li il-petizzjoni preżenti. U f'dan il-każ kienet l-ewwel dikjarazzjoni ta' emerġenza b'digret ta' nixfa tal-2005 biex bekk eh, jiġu esklużi l-parteċipazzjoni tal-ċittadini u għamlu kol studju ta' impatt ambientali. U għana għedin għonek biex nindefendu l-petizjoni tagħna. Għana għed nitkelmu kontra dan il-proġett illi ma nħossux li huwa proġett neċessarju u aħna erġajna eh, ippubblikajna eh, e il-pariri tal-Renew, eh, ta' żmien il-Renew, illi dan il-proġett mhuwiex xira. Għalix? Il-miri ta' dawn ix-xogħlijiet mhumiex biss mhux neċessarji imma anki illegali m'għandhom l-ebda ġustifikazzjoni. U il-provi illi aħna ippreżentajna reċentement bil-avukat tagħna mbagħad hemm anki studju tal-Università ta' Granada għal daqstant mill pjattaforma li jena president tagħna aħna ksibna illi il-orti eh, eh, id-dikjarat null il degret ta' nixfa u li kien qed jiddikjara Eh, illi hija fattibli din il-dan il-proġett. Umbat hemm il-kwistjoni tal-skart u tal-sustanzi li niġsu fil-ħamrija. U din il-liġi manda xejn taqsam mal-proġetti fuq ixmara. Għal daqstan dina e konna kontra taħħa u dim il-qorti l-iktar olja ta' Spanja U għal dawn ir-reġunijiet aħna edin nitolbu illi il-Komitat tal-Petizzjonijiet titkellem kontra dawn ix-xogħlijiet ġodda ta' devjazzjoni tal-Rio Castril u illi jinsistu fuq il-Gvern ta' Spanja biex is-sentenza tal-Orti Olja ta' Spanja tiġi rispettata u l artiet għandhom jerġaw jimorru fil-propieta tal-sidin oriġinali u illi jiġu rispettati anki sentenza tal-orti kostituzjonali u emżon li wieħed jirrispetta il-pjan idrogeologiku u il-pjan ta' Rio Castrell. Il-komunità ekologika u koll tat parir kritiku u għal daqstant aħna nitolbu li jiġi rispettat u, u, u li tiġi rispettata il- il-pozizjoni tal-taxmara. Dan huwa kollox. Grazie. Grazie. U inti ġejt minn bot u kont ikun kontenta kieku tajtek iktar żmien biex titkellem Eh, però grazie tal-li grazie u grazzi tal-li għatilna fuq l-esperienzi tijak ta' din situazione. situazzjoni Ħdejn din xmara u kemm hija importanti għal ċittadini. Issa jena nati l-Kommissjoni eh, il-mikrofonu l-Kommissjoni u jek għandek jek inti għajjen eh, jena memx dubju li xieħet minn assistenti se jġib lek kafe mandekx dubju. Grazie. F'dan il-każ il petizjoni hija marbuta mal-flussi F'dan il-każ il-Komissjoni għamlet evalwazzjoni ta' rapport tekniku u konkludiet illi il-proġett ma kienx neċessarju u dan huwa qed jimxi kontra l-opinjoni fid-dokumenti uffiċjali tal-awtoritajiet Spanjoli. Il-Kommissjoni Umbat, għabliċ ma ċirkostanzi u dettalji tal-autoritajiet. Spanjoli. Eh, bħalissa qed jiġu analizzati fil bil lokali fuq l-applikazzjoni tal-liġi tal-komunità u bħalissa il-kwestjoni hija subjudice u rridu nistennew sa kemm ikonna deċiżjoni mill-rati Spanjoli. Grazie. Din kienet eżattament l-informazzjoni li kważi qed infittex. Grazzi tal-li tajtna l-informazzjoni. Issa niftu dibattitu għal kollega, għal kollegi, il-Sinjora Ajoso. Grazzi. Grazzi, President. Kif kont qed ngħid qabel? Il-baċir idrografiċi fi Spanja huma 25 huma il-kompetenza tal-komunitajiet indipendenti u 13 minnhom huma statali. F'dan il-każ hija l komunità tal-Andulizija li hija responsabbli ta' dan tal-Guadalquivir. Fl-2005 kien hemm digrit reali illi kien jigwarda jirrigwarda in-nixfa fuq abbażi ta' dan id-digrit il-gvern u l-komunità indipendenti impenjaw ruħhom f'dan il-proġett illi qalu li huwa urġenti u minna l-oħra mbagħad il-qrati annullawhom. Mbagħad kien hemm sentenzi li waqfu kollox, però l-gvern xorta rid jimxi l qudiem b'dawn il-miżuri eżekutivi. U dana kien kienet kien dannu kbir. U fl-aħħar id-deċiżjoni kienet illi id-degret ma kienx irrispetta il-liġi bejn l-2005 u l-2010 Fil-fatt, ma kienx hemm iktar problemi ta' provvista tal-ilma fi Granada. Għal daqstant iridu nirrispettaw is-sentenza tal-orti olja u natu raġun lil petizjonant u nishtiq nistaqsi lil kommissjoni meta iba batet dawn l-istudi tekniċi lill-autoritajiet, għax qal li uh, eh, batom dawn id-dokumenti, però ma għalenniex meta. Grazzi. is e senjora Valina. Iva, e, fl-opinjoni tiegħi il-petizzjonant għandu raġun. Aħna ma tistax jisir evalwazzjoni ta' petizzjoni eh, eh, imħabba eh, ekku miex ta' xellukju tal-limin. Aħna għedinaw biex jiġu rispettati direttivi u l-ambjent u niddefendu ċittadini u il-wert tana. Ma nistawx nid-defendu jew le il-petizjoni skont il-kulur politiku. Kif għal rappresentant tal-Kummissjoni, ma ux informazzjoniet però et naraw b'dawn il petizjoniet bil-numru, bil-fat li jem bosta petizzjonijiet, illi hemm problemi strutturali illi huwa impossibbli plan bid-dati li għanna natu eh, ġudizzju. Uh, Irridu nħallu il petizjoni miftuħa u nistennew Eh, li jkun hemm sentenza, mbagħad la darba li l-Kummissjoni korra l-informazzjonijiet eh, u rridu nżommarja miftuħa miftuħin u nibqgħu nsegwu din is-sistema. Is-Sinjora Cabezon. Grazie President. Jena nishtiq nerġa' nisħa fuq il-fatt li l-ambjent għandu jiġi protett, li il-ġestjoni għandha sir fuq il-livell ġust. U fuq dak li għandu xaqsam mal kompetenza tal-gwadal kwivir, jien naħseb illi sentenzi reċenti, sentenza reċenti tal-orti kostituzzjonali u l-istatut anki tal-komunità tal-Andalusija eh, ġit analizzata. Però jiena mhux fuq dan qed nitkellem, jiena nixtieq ngħid hawnhekk li hawnhekk hawn problema ta' forma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 kwestjoni. E, meta l kwestjoni għat trid ġudikata, irridu nirrispettaw. Allora, hemm nistaqsu li l komitat tal-Andalusija parir biex fl f'liema fazi għat. U jekku huwa kompetenti il-Gvern nazjonali jew l-Amministrazzjoni Lokali. Sur Martin. Grazzi ħafna, President. Jiena naħseb ma tixkun xi espert biex tifhem id-diżastri eh, ta' din li qed din ix-xmara jiena naqbel ma dak li ntqal dan id-dossier mhuwiex ċar u mill-lider l autoritajt ta' Spanja għada u um, l-ġustizja specialment għadha ma taċi sentenza taħħa u għalek il-petizjoni għandha tibqa' miftuħa ma b'mod iktar ġenerali għax din sensila ta' petizjonijiet li għanna eh, u li għarba għanna eh, turina l-Ispanja għandha problema nazzjonali jina Spanja emmek twelit eh, pajjiż li nafu sow. Hemm problema ta' nixfa problema ta' nuqqas ta' ilma għalhekk il-pajjiż kollu għandu dawn il-problemi u rridu naraw kif l-Ewropa tista' tgħin dan il-pajjiż biex ikollu idea iktar kompleta, iktar globali. Jina naħseb l-NGOs dawk in-nies li jiexu imħabba li teżisti din ixmara il-flora u l-fauna irridu nipproteġuhom. L-Ewropa għandha responsabilità tagħha fuq dan kollu. Grazzi. To Mr. Mm, grazie. Sur Lopez, ija, grazie. Jena xtaqt neċċara illi il-kompetenza l-lum tal-gwadal kwiver hija tal-gvern ċentrali. Aħna nishtiqu nestendu il-petizzjoni tagħna għax il-pjanijiet ġeoloġiċi tal-ewwel u tat-tieni ċiklu aħna esprimejna u preżentajna it-talbiet u għadna illi mhux biss dana mux qed jirrispetta dak li ġi deċis l-Unjoni Ewropea, hemm hemm ukoll studju ta' Granada illi qed jgħidilnak li dan huwa Din hija xmara vulnerabbli ħafna. U nibżaw wis illi da maġiex rispettat. Allora nitolbu illi l-petizjoni tibqa' miftuħa u allura nittama li jitkom tkunu tistaw eh, anki taraw ixmaratana meta tiġu Spanja. Grazie tal-Ispadina. E, inti ġentili ħafna, però nista' niżgorakom illi fil-bidu ta' sena d-dihla meta se nagħmlu din iżjara fact finding ma nkunux nistgħu anki nivvjaġġaw sa Granada għax ġeografikament diffiċli u komplikat. Però ma nafx l-individwi huma liberi illi vjaġġaw tista' forsi Eh, tistieden xi wieħed mill-kollegi Spanjoli eh, jiġu biex jaraw huma biex jużaw il-mobilità u jivjaġaw u jiskopru s-sitwazzjoni. Però nista' niżguralkom li aħna se nżommu għajnina miftuħa fuq dan. U peress li jista' hemm orti hemm il-każ qoddim il-qorti se nżommu l-petizzjoni miftuħa sa' kem naslu għas sentenza. Emżin namlu, emżon namlu follow-up kompluta unek. Nistaw anki forsi nikbu ittra kif talbet il-senjora Falina l-autoritajiet biex jiftakru illi hemm il-Kumitat tal-Petizzjonijiet illi qiegħda tanalizza din is-sitwazzjoni, din tkun idea tajba wkoll. U aħna anki qed naraw li l-awtoritajiet Spanjola Spanjoli li hawn hawnhekk u u batituna aġġornament bl-informazzjoni fuq il-kas. Ma mela issa nistaw għaddu għal punt li miss edin lura fil-fat il-petizzjoni li miss hija wkoll Spanjola fisem l-Assoċjazzjoni tal-ġestjoni tal-pjan idroġeoloġiku tal-Alto Guardiana. Eh, il-petizjoni numru 1957 tal-2012 rappresentat, eh, il-petizjonat muxaw se iġi rappresentat minn Mariano Valiska. Il-mikrofonu fidek u prova il-limita ruħek għal 5 minuti. Grazie ħafna, President.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 u fuq id-direttiva tal-qafas tal-ilma. Hemm problemi li huma orizzontali, ġenerali, fl-Ispanja kollha, fil-Mediterran kollu, u, fuq kwistjonijiet ta' abusu u ta' e, tniġis. Il-problema hija illi l-RBMPs dawn il-pjanijiet ta' ġestjoni mhumiex qegħdin hemm biex isibu soluzzjonijiet. Jekk aħna ma naċċettawx. E Il-direttiva għanda tiġi mibdula fil-ġestjoni u fl-użu tal-ilma jekk aħna ma nifmux dan il-konċett nistaw noħorġu il-pjanijiet li rridu jiena nishtiq nitkellem fuq il-xmara gwadjana miex marra li tibda fil-montanja. Eja, rara, forsi mux unika fl-Europa, għalix il-sorsa miex fil-montanja ma f'akwiferu, l-akwiferu 23. U u hija tip speċjali ta' xmara la manċa. Hija sabiħa ħafna, hija park nazzjonali, hija parti minn natura fejn eh, riserva biosfera, Ramsar, SPA u SCI. Eh, Ija, sabi, ħamma uġeja mill-akwiferu. Xinu ma l-problemi ta' din ixmara? L-ikbar problema hija li hija użata iżejjed, li sfruttata wisq. Tista' tħarsu lejn il-mistoqsi, il-, -mistoqsi, il mistoqsi Is-slides tiegħi ritratti dik tisfel qiegħda tal-2000 tal-1950 e, mela e, il-fotografija tisfel hija ta' 50 sena ilu u ta' fuq hija tal-lum. Qed taraw illi e, xmara qed tinxef qed tiġi użata wisq u fi 30 sena 30.000 taru nixfu. Il-ritratt juri b'mod ċar Din hija problema gravi ħafna u il-pjanijiet ta' ġestjoni mhumiex qegħdin jitrattaw il-problema. Din hija tabella interessanti l-ewwel kolonna nistgħu naraw il-kapaċità tal-ilma l-ilma disponibbli U però bat fuq id-drittijiet tal-ilma eh, għal eh, minisaqqi qed naraw is-sitwazzjoni eh, dawna qegħdin riferiti fit-tieni kolonna. Mela fuq id-drittijiet tal-ilma, il-kwantità tal-ilma li qed tingħata hija eh, darbtej u anki tliet darbit il-kwantità li hemm flow il-kolonna. U f'ċerti każijiet id-drittijiet tal-ilma huma ħames darbiet eh, dawk tal-ilma li l-akwifer jitfa' li joħorġu mill-akwiferu. Għal daqstant, id-drittijiet tal-ilma, allura għandhom kwantitajiet li huma aktar jien minn dawk naturali. L-ewwel kolonna hawnhekk f'din it-tabella qed taraw li dawn il-ċifri huma iżgħar mill-oħrajn, però qabel pubblikazzjoni tal-RBMP u dik is-sena kien hemm għamlet ħafna xita u ċifri kienu iktar oljien b-25%. E ċifri tal-2009 l-ewwel pjan ibiddilhom u jinkludi dawn il-valuri li għawaw, però minkejja dan jekk eh, nikkonsidraw il-proporzjonijiet, hawnhekk hija ħaġa skandaluża, id-drittijiet id idriċi għal minisa huma ħafna iktar oljin minn dak li fil-fatt u għahirex mill-akwiferu. U għal din ir-raġuni jiena mbagħad eh, orajtkom dawn ir-ritratti li orajtkom qabel. Din ixmara illi kienet fi stat eccellenti, issa sen orikom hawnhekk hija din istess xmara fl-2009. Ma nafx tistgħux xtaraw, ma nafx miktub illi huwa għaprojbit illi wieħed jom. U hawnhekk fil-fat ixmara miexaw eh, għax eh, eh, elbet ixmara, sparixiet. Dawn u mal-arġini tal-taxmara u anke hawnhekk u ma memx il xej. Issa. Kem em bjar, ma nafux kem em ma nafux kemm hemm irtizet, probablement eh, 60.000, 70.000, però l-problema hija li dawn il-bjar m'għandhomx meters għal daqstant mhuwiex faċli wieħed ikejjel kemm kemm ilma ħireġ minn hawn. U problema oħra tal-Gwarjana hija illi aparti l-fatt illi li qed tiġi sfruttata żejjed, hija il-problema ta' tniġis Mela, allora għanna l-ewwel il ħafna bidja u qed wasal għal tniġis estis e, hemm ħafna rsiset u għamek u fejn u aħmar e, juri illi hemm riskju kbir ta' t-nġis u dan huwa każ ieħor ta' tniġis estis u tniġis speċifiku illi ġej mill-iskart. Mm. grazie Mela nerġaw nisimaw mela il-Komissjoni sur Rodriguez Romero. Nirringrazzjak. Il-petizzjoni oriġinali kienet tirreferi għal fat li il konsorsium jispiċċa u l-tratana tal-2014 konna nejdu li dan ma kienx ikkonstitwixxi ksur ta' liġi komunitarja għax l-istat membru għandu diskrezzjoni jiddeċidi hu l-miżuri l-iktar adattati minħabba rekwiziti ta' eh, liġi ambientali imma xorta mħasba bħal petizjonant għal fat li l-aquifers qed jintużaw żejjed mod wisq. Aħna diġà edna dan fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet. U l-informazzjoni li tagħna l-petizzjonant fil-preżentazzjoni hija informazzjoni li aħna diġà nafu biha u li insibu wkoll fil-analiżi cross-cutting dwar l-implementazzjoni tad direttiva għafas dwar l-ilma fi Spanja. L-implementazzjoni tagħha fi Spanja. Aħna fuq dan diġa rajna eh, dan is-suġġett mal eh, l-awtoritajiet anki ta' zona ta' kabla sedamier Kenna informazzjoni fuq il-holdings li jem, il-rizorsi u l-petizjonant għamil riferiment għal dan, il-fat li jem il-kwistjoni tal- il-monitoraċ tal-ilma fl-art u anki tal-meters tal-ilma. Dawn huma affarijiet importanti ħafna. U il-punti kollha daħlihom fl istaħna l lista tal-affarijiet li aħna rridu nagħmlu monitoraġġ u nisperaw li nkunu nistgħu nsibu soluzzjoni. L-awtorità Spanja bil-forsi rridu jagħmlu il-checks biex jaraw kemm hemm eh, ilma li qiegħed jiġi ippumpjat mill-art biex jaraw kemm hemm ilma possibbli li wieħed jista' juża għax il-petizzjonant għanda raġun tgħid li id-dritt tal-irrigrazzjoni ma wieħed ma jafx kemm hemm ilma a dispożizzjoni. Grazzi tal-inti kont verament tirrispondejt fil-qasir imma b'mod eżatt. Is-Sinjura Ajoso. Grazzi ħafna, Sinjura President. Għal darbohra. Jina naħseb li il-kumitat, dan il-kumitat tal-petizjonanti naħseb hemm bżonn li jmur eh, jaħdem minn Spanja, tant kemm għandna petizzjonijiet minn Spanja. Eh, din il-petizzjoni torina il-situazzjoni verament tal-biki f'din iż-żona u jiena nafa, nafa sow din is-sitwazzjoni għax jiena noqos bil vigilanzi Imma sabiex intom ma tikkritikawniex u li dejjem ngħid kontra l-gvern, gvern uh, li kien hemm għal 20 sena, għamel, eh, prova jagħmel xi ħaġa biex jnaqqas l-irrigazzjoni. Hemm dibattitu jaħraq kien dwar il-meters tal-ilma. U ikun min ikun il-gvern fil-poter, rajna ġara s-sena l-oħra, kienet sena normali, ma tantx kenna xita imma il-water tables kienu edin laħqu ġifiri ma qed nitkellmu fuq zona eh, verament ta' zbuħija partikolari l-ekwifer 23 eh, naraw li irrigation farming u dry farming ma tantx namlu differenza. Imma l-petizzjoni mhux fuq dan titratta. Il-petizzjonant qed jilmenta li il-konsorzjum madux jeżisti ġi xolt. Ġifiri, il-konsorzju madux jeżisti dan kien jagħmel imma niġer ġestjoni partikolari. Imma kienet il-maġġoranza li ddeċidiet biex ix il-konsorzjum u dinja rekwiżita eh, prealabbli imma qed nitkellmu fuq il-baċir kollu mhux żona ta' Alto Gwadjana dawk li huma responsabbli minn mill pjanijiet idroloġiċi. M'hemmx bżonn ta' dan il-konsorzjum fil-fatt. U l-petizzjoni titratta dan il-punt biss, il-fatt li ma jizistix il-konsorzjum, għalhekk il-fatt li m'għandux reżon detr, għandna u għal-petizzjoni fuq eh, id-diskussjoni l-oħra ndax taqsam xejn ma' l-fatt li ġi xogħol fil-konsorzjum. Iva, grazzi ħafna fuq il fat li inti qed eh, li dan il-kumitat imur jaħdem minn Spanja ħadd muserija ġuzzjana meta jara bi ftit kif inu temp hawnhekk tkun ħaġa tajba kieku biex imorru għax-xemx ma iktar li jishti jitkelmi mela nerġaw nisimaw il-petizjonanta fil-qosor. U jekk tista, jekk joġbok, ejdinna għaliex intom tridu li testendu din il-petizzjoni. L-informazzjoni l-iktar riċenti u l-prezentazzjoni tijak mux fuq l-ambitu tal-petizzjoni minnu fe. Iva, grazzi ħafna. Għandek raġun, għandkom raġun tgħidu li din il-petizzjoni tresqet għax il-pjan tal autogwardijana u l-konsorzju li suppost kien qed jagħmel il-ġestjoni. Ovvjament kien hemm relazzjoni ma' drittijiet tal-ilma. L-użu żejjed wieħed seta' ukoll idaħlu taħt l-ambitu ta' dan l-istrument imma Kienem u kol kummissarju eh, persuna responsabli għal dan ix-xogħol. Imma il-konsorzjum xolt imħabba situazzjoni ekonomika wara kollox għalhekk il-problema qiegħda li l-istrument l-odda li kellna ma diġ teżisti. U bekk ma nistgħux aħna nikkumbattu l-problemi fiż-żona. U il-petizzjoni li nresquha b'tali mod li nerġbdu l-attenzjoni li m'għandniex l-istrumenti li setgħu iżommu l-ordni. Jiena orejtkom il-tables li għandhom xaqsmu imma kienem ħafna xita bejn l-2009 u l 12 dis-sena kenna ħafna nqas xita għalek il-problema da maħna Araw ftit it-tables. Ġifir il-problema ta' dritt tal-ilma għada mana. Mela, il-kollegi qed jeduna li l-ambitu oriġinali tal-petizzjoni mhux daqshekk eżatt. U aħna smajna li din petizzjoni nagħlquha. Dan nistgħu nagħmlu u nibatu imma ittra b'aġġornament minn għandan il-kumitat nibatu għal l-awtoritajiet u nafu li dejjem li jista eh, ikun hemm il-possibilità biex petizjoni għal tiġi mresqa bl-iskop eh, iktar preċis. Nistgħu nagħmlu dan? Is-sur maħta jixtieq jgħid xi ħaġa. Il-proposta tiegħek eh, iva tista' tkun tajba, imma jekk nagħmlu hekk inkunu qegħdin neħduħsib il-problema ta' forma u mhux ta' sustanza. Forsi mal autorita ta' Spanja nistaw nisħu fuq il-konsekwenzi ekoloġiċi u ambientali. Ġifiri nista' naqbel mal-proposta tiegħek imma eh, namlu dan l Iva, mela, hekk se namlu se nikdbu ittra nelaboraw eh, l-autoritajiet u nalqu l-petizzjoni u jekk il-problemi jibqgħu ma'kom, dejjem għandkom iċ-ċans li tres u petizzjoni ġdida l-ambitu iktar estis kif mu ma jeżistix il-petizzjoni tal-bidu. Tajjeb, wis imorru għal punt numru 10 issa. Petizzjoni 459 tal-2011 dwar l-ilma ta' xmara tagus, tegus it-taħo, dwar l-istruttura tal-pajpijiet id-darba il-petizzjonat mux ijataw għalek nisimaw il-Kommissjoni. Jekk kint għadek maħna, ma għandik bżon li tmur forsi tibdel l-dejat barra. Iva, grazzi. Fil-qosor ħafna. Xtaqt biss. Nirreferi għal komunikat. Li indbat, aħna qed naraw li dak li qed referi għalih il-petizzjonant mhux inkluż fil-pjan ta' maniġjar ta' segura, ġifiri skont informazzjoni tal-Kommissjoni dan il-proġett ġi ikkanċellat u da il-petizzjonant ġi marraf u kol, eh, nitlabniħ tal komment imma ma s-sekretarjat marċiba lebda komment għalek il-proposta tiegħi hija li nal-u għal-petizzjoni. Nomlu hekk? Tajjeb wis, mela. Tajjeb, qegħdin issa nimxu tajjeb morru għal punt numru 11 petizzjoni 921 tal-2014 imresqa kontra il-pjan idroloġu tal-gżejjer baljariċi il-petizjonat edaw, il-Sinjura Ruiz. Sinjura Ruiz, uh, fuq suġġet differenti, ma inti mill-ġdijt maħna. Grazie ħafna, Sinjura President. Aħna niskużaw ruħna jek forsi qegħdin kom fuq din il-problema tal-ilma fi Spanja Imma aħna għanna ħafna xmajjar u dawn kollha jfaċċaw l-problemi. Il-kollegi mill-Gżejjer Baljariċi għem talbuni biex nagħmel din l-ispjega. Ehm, il-kwistjonijiet problemi ta' tniġġis u anki użu żejjed u il-pjanijiet ma ehm, jihdux sib il-problemi ma fil-Gżejjer Baljariċi. Dawn il-Gżejjer jiffaċċjaw ukoll l-użu żejjed imma il-fatt li dawn huma gżejjer il-problemi tagħhom huma ikbar. Apparti problemi oħra li faċċjaw. Imma aħjar norikom din il-mappa fejn taraw l-użu żejjed dwar l-aquifers. Dawn meta qed taraw iż-żoni fejn jintużaw wis li huma bl-aħmar u kulur oranġew koll ġifiri fil-parti tan nofsinar tal-gżira. Qed nitkellmu fuq l-ilma li jiġi pumpjat 150 fil-mija mingħajr meters monitoraċ xejn, iċċekkjar lanqas. Il-regoli u leġislazzjoni huma eh, laxki ħafna meta nitkellmu fuq il-boreholes, naħsbu li hemm xi 60,000 eh, bir tal-ilma borehole f'Majorka. U ir-regoli dwar boreholes ġodda ma tantx japplikaw. Il-liġijiet bidlu kol il-parametri dwar il-boreholes anki dwar id-distanza bejnietom. Iġifiri iktar bjar, iktar borhols, fil-ħdejn xuxin, għet nitkelmu fuq xi 70 metru font. L-ikbar problema li qed jiffaċċaw dawn il-gżejjer hija dik ta' l-istat ta' l-ilmijiet tagħhom hemm ħafna tniġġis u din laħqet livelli verament li għandhom jinkwetawna. 17 mg eh, għal-kull litru hija waħda ta' tniġis u qed nitkellmu fuq medja ta' 200 ta' milligram għal kull litru. Xi fisser dan kollu? Dan ifisser li l-ilmijiet kollha huma imniġsa. Imniġsa bin nitrati jaraw ftit, nitrati f'żoni agrikoli, l-iktar li huma imniċsa ġifiri il-żona agrikola u araw ftit qed niftan fuq Majorka xija l ekbar gżira. Għanna problema oħra il-problema tal-melħ li qed eh, jirnexxilu jilħu l-akwefers u għalhekk l-ilma qed isir iktar mielaħ. Kien hemm ċertu attentati biex nikumbattu kodiċi ta' prassi tajba li tkun vinkolanti. U il-holdings agrikoli kollha iridu jirrispettaw dawn din il-kodiċi imma dan ma ġiex implementat. Issa ħanorikom ir-ritratti biex taraw kemm hija serja l-problema ta' tniġis. Araw ftit ar dan huwa R, markat dak li qed taraw markat bl-isfar huwa ilma tal-ilma ħelu li jispiċċa f'dan ir reservoir ta' ilma ħelu. Fin-nofsinhar tal-gżira l speologi qalu dawk li marru filar sabu li il-level liktar fil-font huwa verament maħmuċ. Araw ftit l-stalaktiti, stalaktiti li joħorġu mill-ħmiċ. Inħolqu mill tliġis u dawk li l-addasa sabu kol stalagmiti maħmuġa fil-fat. ċifiri, fil-gżejjer baljariċi din hija problema u river Base management plans mhux qed eh, joffru l-ebda soluzzjoni għal problema. Araw ftit il-żieda li kien hemm fil-ammont eh, ta' melħ ta' salinità araw ftit f'borhole wieħed biss l-ammont ta' melħ kif zdiet f'dawn l-aħħar 10 snin. Is-sur Rodriguez Romero u peress li il-sekretarja ta' dan il-Kumitat Marceva xejn eh, bil-miktub għax din hija petizzjoni riċenti, aħna niddependu kompletament fuq il-preżentazzjoni tijak. Grazzi ħafna. Sì, muchas grazie. Iva, grazie tassew. din il-petizzjoni qed il referenza għal kustjoni strutturali fi Spanja. Bħal pereżempju il-ħtieġa li nżidu u anki intejbu il monitoraċ tal borholes u tal-bjar u anki inwafqu l-użu tal-akwiferi kif ukoll it tal-akwiferi. L-analizi preliminari tal-tieni pjant idroloġiku jindika bosta mill-problemi li kienu fasla fil-pjana dom emmek. il komissjoni Ewropea l mħazba dwar dawn dal-impjant fil-gżir baleariċi u dan ġim ressa l-Kunsil tal-Ilma reċentament kif diġa għadna fl-introduzzjoni ġenerali tagħna li il-fat li kunem monitora aħjar tal-boreholes u anki il-minar huwa neċessarju sabiex inħarsu l-ilma u drittijiet tal-ilma sabiex dawn ikunu aktar konformi mal l-ilma li kun disponibli. L-użu ta' sfruttament mhux konformi ma' direttiva tal-ilma u għalhekk huwa neċessarju għal miżuri adekwati, miżuri ċari li jridu jittieħdu sabiex bekk il- it-ħaffir ta' boreholes ma jaffetwax l-ekosistemi. L-estrazzjoni tal-ilma titkun marbuta ma' politika ta' prezz li jippermetti għal spejjeż ambientali biex bekk ikunu jistaw jinġabru mill-ġdid. u għalhekk l-awtoritajiet tal-baċin tal-mandom ikollhom ir-reżorsi neċessarji sabiex ikunu jistgħu wetqu il-mirijiet tagħhom ta' monitoraġġ sabiex bekk ikunu jistgħu jagħmlu ġestjoni aħjar u anke supervizjoni. Ġifieri dan huwa wieħed mis-suġġetti fejn il-Kummissjoni Ewropea eh, qed ħsieb wa eh, punt fejn aħna qed inżommu kuntatt ma' l-awtoritajiet Spanja sabiex inkomplu niddiskutu dan l-element. Grazzi tassew, sanat il-kelma lis sinjura Vallina. Grazzi tassew, jina xtaqt bisnajt. U xtaqt nissuġġerixxi li nżommu miftuħa din il-petizzjoni, nistennew sakemm joħroġ il-rapport. Zbalji eh, fil-pjano l-ura janżommu din il-petizzjoni miftuħa sabiex nistennew dan il-rapport jaslenna. Grazzi, ma jidrix li hemm oġġezzjonijiet mill deputati l-oħra u għalek jina xaqt niproponi għak dinja petizzjoni ġdida senżomhom miftuħa il-Kummissjoni Ewropea hija kemm xejn ħasba dwar is-sitwazzjoni rigward il-pjan fil-Gżejjer Baleariċi għandna bżonn naraw li jkun hemm miżuri ċari sabiex bekk inżommu eh, sistema eh, naraw li l-ekosistema titħares. Sakemm nirċievu informazzjoni speċifiċi dwar dan. Sinjura Juzo, skużani ma rajtekx. Fil-qosor, Sinjura President, xtaqt nitolbok biex titlob lil dawk li teres u l-petizzjoni biex jixtu l-attenzjoni fuq dak li huwa kopert mill-petizzjoni. Din il-petizzjoni partikolari kienet il-ment għaliex il-rekwiziti tal-parteċipazzjoni tal-pubbliku ma ġewx rispettati dak li qed nipprova ngħid jien u li f'dan il-każ il-pubbliku kien ġin involut darbtejn. Jekk il petizzjoni bbażata fuq il-fatt li l-ebda informazzjoni ma tat lill-pubbliku mill fil-waqt li informazzjoni natat lill-pubbliku darbtejn. Fil-każ tal-konsorzjum tal-ta' Gwardjana kieġobkom żommu ma' dak li għandna fil-petizzjoni ġdaw iż-żewġ każijiet aħna tkellimna fuq kollox barra dak li hemm fil-petizzjoni. Forsi l-Kummissjoni Ewropea tkun tista' tibat li l-istudji tekniċi fuq il-kwistjoni tal-diversifikazzjoni ta' xmara ta' eh, ta' xmara li għanna mekk u